Glatt tal-Kumitat jekk se jkollna interpretazzjoni l-erba għal qatt u jekk se nkunu nistgħu nilqgħu viżitaturi l-Parlament l-erba. Din hija domanda importanti ħafna għall informazzjoni tagħkom qiegħed nipprepara email li ser nifirma personalment u ħatkun indirizzata lilkom il-koll, sinjuri, illi mar tajtux tkunu għaw l-email tintbat tintbat il-kom għal xeħdax u jkun hemm it-tweġibiet għal dawn id-domandi tagħkom. Domanda propju bħal dawk li għadkom kif tuli il għad se jisiru iva iżda mingħajr votazzjoni ħajkun hemm ukoll qatt inqas formali. se jkollna seduta plenarja. Apparti dan għajkonna hija ta' ħidma normali. ħaj jista' jkun hemm viżitaturi dawk li aħna bħala membri parlamentari Ewropej nistiednu għandu jkollhom aċċess għal bini parlamentari ikun jistgħu jidħlu fis-sala plenarja mingħajr ma jkun hemm is-seduta. Għadda sant mus se jkun hemm votazzjoni waqt il qat plenari ta' kumitati illa li xftemna illi mhux se jkun hemm votazzjoni il-bqija nibqgħu għaddejjin pas-soltu ħlief il-ħamis. Il-ħamis u l-ġimgħa tiffirmaw il-lista tal-attendenza xorta waħda ħatkun disponibbli fil-fad din il-lista. L-informazzjoni kollha li toħroġ minn hawn il-qudiem tkun komunikata bl-email illi tintbatilkom sal-ħin tal-ikat nofsinhar. Il-konferenza tal-presidenti u koll u kienem il-bura parlamentari u ġew solvuti bosta problemi mill-lum hemm task force fis saħħa illi tinkludi s-servizzi parlamentari. Din it-task force tikkontattja lili u jina qed nżomm il-kuntatt mal-presidenti tal-gruppi politiċi lex irdu nżommu l-komunikazzjoni għaddejja bejn il-kwistjonijiet kurrenti kollha. Tridu żommu amment illi l-ġimgħa d-dieħla il-qat tal-Komitati Parlamentari se jisiru daw l-qat ma jistawx jitwaqfu. Trid issir il-preparazzjoni għad-dibati tagħna ġewwa Brussell. Għadhom ma teħdux deċiżjonijiet dwar din il-kwistjoni għalissa, iżda se nieħdu deċiżjonijiet fil-jiem li ġejjin. Għal-istan tistaw tistennew informazzjoni minn għandi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 deċiżjonijiet li jittieħdu fil-ġurnati li ġejjin ħajtieħdu mill-parti eżekuttiva tal-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-fatt taqa' fidejn il-Kunsill u l-Kummissjoni it-tnejn li huma ġew jaġixxu sa mill-ħadd iżda aħna bħala membri parlamentari għandna xi obbligi f'dan ir-rispett ukoll dawn huma dwar risposta f'medda it-twal għall kriżi Nistgħu ninkludu il-kumitati tagħna f'dan l-ambitu u naraw kif risposta nistgħu nagħtu waqt is-sessjoni tagħna ġo Brussell. Hemm bosta mod ta' kif nirrispondu għal din il-kriżi. il-problemi li eċertu l-ċittadini Ewropej għanna problema biex nħu Strasburgu u Brussell iżda din hija problema tagħna bħala parlament. Issa aħna hawnhekk irdu naħsbu kif insolvu insolvu l-problema fl-ispazju tal-ajru Ewropew irridu nipruvaw nifmu aħna bħala membri Parlament Ewropew x'nistgħu nagħmlu biex intejbu s sitwazzjoni Il għalies fil-jiem usjat tal-bidu ta' għafidejn ir-responsabilità ta' għafidejn il-parti eżekuttiva u nixtieq nirringrazzja l-rappreżentanti ta' din il-parti eżekuttiva u nitlob l sur Lopez Garida jiftaħ id-dibattitu. Grazzi. Muchas gracias, <clears throat> señor presidente. Como todo el mundo sabe. Eh, Grazie ħafna kif eh, forsi kulħadd jaf it trasport tal-ajru huwa ta' importanza strateġika. Jaffettwa l-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tagħna u id-dritt għal ħelsien tal-moviment tagħhom u għandu impatt ukoll fuq l-attività ekonomika tagħna b'mod deċiżiv. Bla dubju ta' xejn, meta jkollna problemi bit-trasport bl-ajru, meta jkollna it-titjiriet li jkunu kkanċellati u dan il-fenomenu jaffettwa iktar minn pajjiż wieħed, l-importanza strateġika tidher iktar biċ-ċar, speċjalment meta aħna kun nistgħu nħossu l-effetti tagħha. Parissa ħafna mill-istati membri tagħna qed ikunu affettwati u allura nistgħu nsejħula kriżi li ma konniex qed nistennewha u kriżi li rridu nippruvaw nsolvuha nsolvu nsibu soluzzjoni hemm mill-iktar fis possibbli. Aħna rridu noqogħdu attenti li l-Unjoni Ewropea rridu niftakru l-Unjoni Ewropea ma tantx għandha ħafna setat f'dan il-qasam, però għandha setat fuq oħrajn Xorta waħda l-Unjoni Ewropea trid azzjoni ħalli nippruvaw nħabtu iċna dan il-problema u nsibu soluzzjonijiet. Din kienet kriżi serja ħafna Però fl-istess ħin il-kapaċità legali sabiex aħna nieħdu azzjoni ma tantx inħass Ġifiet nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn ma nistawx nsibu soluzzjoni faċli għall-Unjoni Ewropea, però aħna xorta waħda provajna nsibu soluzzjoni. U dan wassalni għat-tieni punt tiegħi. X'għamilna eh, L-ewwel nett l-awtoritajiet tal-ajruporti u l-istati membri applikaw il-protokolli li jeżistu bħalissa. Il-mappa li qed turi l-influenza ta' din is-sħaba tal-irmid vulkaniku kienet maħduma minn mill-Kumitat Xjentifiku ta' Londra u huma għalulna illi rridu nimponu restrizzjoni fuq it-titjiriet u dan dan l-ordni kien obdut mill-bqija tal-ajruporti. Għalulna biex nkunu kawti, naraw li nimxu b'prekawzjoni U issa dan il-Kumitat Xjentifiku ta' Londra fil-fatt qed insejħulu l-Kumitat tal-Irmid Volkaniku, però jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li tmur lilin mis-setat individwali tal-Istati Membri u kien hemm ukoll ħafna laqat li mbagħad waslu għad-deċiżjoni li ttieħdet mill-Ministri tat Trasport Aħna ħdimna ħafna mal-Kummissarju Kalas u nixtieq ningrazzjah tal-li kien disponibbli għalina u li ħadem ħafna magħna. U aħna ħdimna wkoll mal-kontroll mal-Aġenzija tal-Kontroll Ewropew ħalli aħna nippruvaw naħdmu fuq pożizzjoni iktar preċiża, iktar pożittiva fuq kriżi li kienet qed issir kriżi permanenti. Bħala riżultat dan ix-xogħol kollu aħna issa għandna l pożizzjoni tal-Euro Control li kienet appoġġjata fuq livell unanimu fil-laqgħa tal-bira fi Brussell mal-Euro Control fejn kien hemm rappreżentanti tal-Kummissjoni tal-Kunsill u anke tal-awtoritajiet tal-ajruporti. Kull settur kien irrappreżentat u aħna l-bira ħriġna komunikazzjoni fuq il-ħtieġa li l-Eurocontrol jistabilixxi tliet żoni li huma affettwati mill-vulkan, mill-isplużjoni tal-vulkan. L-għannet li tidentifika l-iktar ehm, żoni li fejn hemm densità għawija ta' dan l-irmiet, mbagħad ikun hemm it-tieni u fejn ma jkun hemm l-ebda titjira, mbagħad ikun hemm żona oħra fejn m'hemmx irmiet vulkaniku jistgħu jinfetħu għat-titjiriet dawn iż-żoni. U żona tan-nofs biex ngħidu hekk intermedjarja fejn ma jkunx hemm attività jew densità ta' irmiet vulkaniku u ikun jista' jkun hemm titjiriet Pero għandu jkun hemm kontroll ta' kull sitt sigħat minn Euro kontrol ħalli jaraw jekk hemm xi tip ta' riskju. Aħna din nippruvaw issa naraw jekk nistgħux nistabilixxu r-rotot f'dawk iż-żoni fejn jistgħu jsiru t-titjiriet. Din kienet komunikazzjoni teknika proposta teknika għal Eurocontrol li kienet appoġġjata mis-27 Ministru tal istati ta' trasport tal istati membri l u aħna bekk aħna nista' jkollna approċċ min-naħa tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ħadet deċiżjoni minflok ma tipprova tipproponi l istati membri jieħdu dawn id-deċiżjonijiet waħedhom. Kien hemm eh, impenn unanimu min-naħa tal-gvernijiet tal-istati membri sabiex aħna nimxu kif kien propost minn Eurocontrol. Kena il-Kummissarju Kallas illi qal ukoll dan l ħarijem jiem illi hemm bżonn illi nieħdu impenn għal projbizzjoni totali ta' t-tiriet jekk ikun hemm bżonn. Però rridu noqogħdu attenti ħalli naraw x'inhu eżattament ir-riskju li jikkomunikalna l-Eurocontrol mhux biss mill-informazzjoni ma' pep li għandna iżda mit-titjiriet li tisiru bħala prova. Aħna wkoll qed nirċievu informazzjoni minn dawk li jipproduċu l-magni kif ukoll minn l-Aġenzija tas-Sigurtà ta' trasport tal-ajru li tinsab f'Köln fil-Ġermanja. Dan kollu kien deċiż Dan jista' jtina wkoll approċċ iktar dinamiku bbażat fuq informazzjoni xjentifika li ħarġet minn Eurocontrol u mbagħad id-deċiżjoni wkoll għandha tittieħed mill-Istati Membri dwar iż-żona intermedjarja. Anke f'din iż-żona aħna għandna bżonn ta' koordinazzjoni u ttieħdet ukoll deċiżjoni ċara anke mill-Ministri tat Trasport ilbieraħ fil-Kunsill Jiġifieri li l-Istati Membri għandhom jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jikkonvinċu liċ ċittadini ħalli jużaw mezzi oħra tat trasport minħabba li din is-sitwazzjoni qiegħda taffettwa ħafna miċ-ċittadini tagħna, aħna investigajna wkoll l-impatt ekonomiku serju ħafna tas-sitwazzjoni. Kif ħajspjegalkom il-Kummissarju Kallas ħajkollna task force illi ħatkun immexxija mill-Kummissarju Kallas flimkien mas-Sur Almunja u s-Sur Ren u l-ġimgħa d-dieħla mbagħad huma jħorġu b'rapport illi ħajjistabbilixxi u jiddeskrivi l-konsegwenzi ekonomiċi illi ħajkollha din il-kriżi. U Mbagħad ħajkollna laqgħa oħra tal-Ministri tat Trasport sabiex niddiskutu dawn il-punti li jkunu identifikati mit-task force. Id-deċiżjoni ttieħdet aħna għandna ehm, approċċ li huwa bbażat fuq is-sigurtà fuq il-tiġa li nkunu kemm jista' jkun effiċjenti u nagħtu informazzjoni dwar dawn it-titjeriet u fl-istess ħin ippreservaw id-drittijiet taċ ċittadini tagħna u vera neħu gost sur bużek illi l-Parlament Ewropew deċida li jkollu dibattitu fuq dan is-suġġett. Il-fatt li organizzajna dan id-dibattitu juri biċ-ċar illi aħna u l-istituzzjoni li tirrappreżenta il-ċittadini fl-Ewropa lesti li naħdmu mill-iktar fis possibbli nieħdu azzjoni ta' malajr minħabba li nafu x'konsegwenzi serji din il-kriżi qed ikollha fuq il-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, Ministru, nixtieq nirringrazzjak tal-kjarifika illi tajtna. Nixtieq nirringrazzjak ukoll. U nitolbok sabiex tikkomunika din l-informazzjoni President Spanjola l kunsill il-Parlament, lesti li jagħmel minn kollox sabiex nikoperaw magħkom, lesti sabiex ikonna dibattitu miftuħ anke fil-kumitati matul din il-ġimgħa minħabba li l-kumitati ħajkomplu jaħdmu. Għalhekk aħna lesti illi nilqgħu lir rappreżentanti min-naħa tal-Kummissjoni sabiex niddiskutu flimkien dawn is-suġġetti tant importanti. Aħna nixtiequ illi nkunu eh, nipparteċipaw f'dan l-isforz, f'dan l-approċ ġdid. Aħna konna letti direttament mill-ċittadini tagħna, u allura aħna lesti illi nieħdu azzjoni u li naħdmu u nagħmlu dak li nistgħu nagħmlu. Naturalment aħna ma nistgħux nassumu setat leġislattivi illi m'għandniex, però aħna nagħmlu dak kollu li nistgħu. Issa nisimgħu lill-Kummissarju Kallas fissem il-Kummissjoni Ewropea Kjoġbok. Sur President, membri onorevoli, sinjuri. Jiena kuntent ħafna li nista' nirrappreżenta lill parlament illum rapport min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea dwar il din il-kriżi illi qed tolqot l-Unjoni Ewropea bħala riżultat ta' dawn ta' din il-fenomenu naturali. Eluf ta' titjiriet kienu ikkanċellati minħabba din il- dan, li qed jiġri fil-vulkan jiena nixtieq li natikom 40 messaġġ 14 il-messaġġ wara il-Kunsill jina naħseb ukoll li importanti ħafna li ngħid li kien hemm ħafna kooperazzjoni, l-ispirtu ta' kooperazzjoni nħass ħafna bil-Ministri tat Trasport u anke il-ħadd stess aħna diġà kellna konverzazzjonijiet bit-telefon fejn kulħadd kien les li jassum responsabilità u li kopera ma' stati membri oħrajn. It-tieni ħaġa Is-sigurtà hija l-iktar priorità importanti u aħna ma nistgħux nikkompromettu s-sigurtà. Din hija l-iktar ħaġa li tħassibna u aħna rridu niskuraw li ċittadini niggarantulhom l-iktar standards għolja ta' sigurtà. Il-Ministri wkoll eh, ftehmu li aħna rridu niftħu bil-mod u nikkoordinaw il-ftuħ bil-mod tal-airspace u dal-għodu l-Eurocontrol hija jinkludi dawn it-tlet żoni skont l-ammont ta' densità ta' rimiet ehm, volkaniku. Aħna għedin xorta waħda nżommu restrizzjoni kompleta tal-operazzjoniet maħabba li għan possibli li garantixxu illi dawn it-tiri ikunu siguri għal-issi għal-issa. Mbagħad għandna żona oħra li mhumiex ħajwaqfu it-titjiriet kompleti U dan kollu rridu ikun ikkonfermat u d-deċiżjonijiet dwar l-operazzjonijiet ħajjittieħdu b'mod koordinat mill-awtoritajiet tal-Istati Membri. It-tielet żona mhix tkun mm, li mhijiex affettwata mill-irmiet ħajkun hemm operazzjonijiet normali u l-Euro Control tkun qed tipprovdi kull sitt sigħat ma' pep u informazzjoni lill-awtoritajiet tal-Istati Membri għal din it-tielet żona aħna qegħdin ukoll nanticipaw l-implementazzjoni tal-programm Sky tal-Ewropa u nafu li jien nistan sarra ħrasi mill-appoġġ tal-Parlament Ewropew anka wara s-suċċess li kellu l-pakkett waħdini tal-European Sky s-sena li għaddiet u ħajkonna wkoll task force grupp ta' kummissarji li ħajiltaqgħu sabiex jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet ta' għajnuna statali. Jiena l bieraħ tkellimt ma' rappreżentanti tal-kumpaniji tal-ajru qalu illi huma għadhom mhumiex lesti sabiex jagħmlu evalwazzjoni tat-telf ta' flus u l-konsegwenzi ekonomiċi li huma kellhom isofru minħabba din il-kriżi ta' dan l-aħħar, dan il-fenomenu naturali. U aħna rridu wkoll naraw x'miżuri finanzjarji nistgħu nużaw sabiex ngħinu lil dan is-settur. Naturalment aħna rridu naraw li nimplementaw dejjem id-drittijiet tal-passiġġieri mħabbar dawn huma importanti ħafna u l-kwistjoni importanti ħafna hija dik tal-infurzar. Dinja fidejn l-istati membri naturalment u aħna nixtiequ nħeġġukom sabiex intom taraw li nimplementaw aħna flimkien u ninfurzaw dawn ir-regoli u niggarantixxu drittijiet ta' ċittadini. Jiena nixtieq ukoll eh, ngħid illi ma rridux nħawdu l-affarijiet. Huwa ċar li f'ċertu pajjiżi ġejjin l-elezzjonijiet daqt u maqrib, però wara l-isploda l-vulkan dawn it-deċiżjonijiet kienu bbażati fuq modelli li kienu diġà miftema dwar kif aħna għandna nieħdu azzjoni f'dan it-tip ta' istituzzjonijiet ġifiri nafu li l-airspace hija kompetenza nazzjonali mhijiex il-Kummissjoni Ewropea li qiegħda tagħti xi tip ta' ordni dawn huma regoli illi huma fil-kompetenza nazzjonali u l-modelli naturalment huma bbażati fuq l-evalwazzjonijiet li għandna bħalissa ġifieri m'għandna xejn ħażin b'dan il-modell li għandna f'idejna bħalissa naturalment aħna rridu naħsbu dwar kif nistgħu nbidlu dan il-modell u bdejna diskussjoni diġà mbieraħ dwar dan, però li ngħidu li l-modell Ewropew falla kompletament ma naħsibx li hija xi ħaġa ġusta. Ja hija arija żbaljata li ngħidu hekk. Jiena naħseb li l-fatt li sploda vulkan bħal dan li aħna eh, din il-ħaġa ma konniex qed nistennewha u li firex din il-sħaba kbira ta' armijiet fuq l-Ewropa din hija xi ħaġa li ma tantx tiġri. Mhux ħad tiġri ta' kuljum, tiġri pjuttost rari. U eh, u kien ċar fajnejna illi din kienet eċċezzjoni anka fl-aħħar tal-ġimgħa f'dawn l-aħħar tliet ijiem aħna kellna diskussjonijiet u aħna għedna li trasport li ministri tat trasport kellhom jihdu azzjoni immedjatament, però aħna ma nistawx nieħdu azzjonijiet bħal dawn minħabba li dawn it-deċiżjonijiet huma fidejn l-esperti indipendenti u organizzazzjonijiet indipendenti. U jiena flimkien ma' sur eh, mir-rappreżentanti tal-Kunsill konna preżenti wkoll mal-ministri, u konat niddiskutu mal-ministri ta' trasport ta' stati membri kbar. U bdejna nipruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex insolvu din is-soluzzjoni, però din id-deċiżjoni, din is-soluzzjoni ma jiex ibbażata fuq eh, fuq xi ħaġa li mhijiex soda. Aħna kellna diskussjoni diffiċli ħafna il-ħadd. Qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja ta' ħafna nies, ta' ħafna ċittadini tagħna u jiena tnejn filgħodu wkoll kont preżenti fil-Konsil Temporanju tal-Euro Control u kienu kuntenti ħafna huma li setgħu jiftemu fuq uh, din it-tip ta' uh, mudell illi huwa bbażat fuq tliet żoni tal-airspace Ewropea. Ġifieri din mhijiex fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea nafu, però l-avvenimenti qegħdin juruna illi dan huwa l-aħjar approċċ li nistgħu nieħdu. Jekk aħna nieħdu azzjoni biss fuq eh, livell nazzjonali, ma naħsibx li tkun l-aħjar ħaġa u ma naħsibx li għadu mudell li nistgħu nadottaw, madux mudell validu għażminijiet li nitnejxu fihom importanti illi konna approċċ Ewropew ħalli nippruvaw ukoll nevalwaw il-konsegwenzi u r-riżultati ta' din il-kriżi aħna edna li huwa importanti ħafna li nerġgħu nibdew it-titjiriet u l-kumpaniji tal-ajru qalu li wkoll huwa importanti ħafna li konna dan it-titjiriet ħalli l-passiġġieri jkunu jistgħu jmorru lura lejn id-dar tagħhom jew inkella lejn id-destinazzjoni tagħhom. dak kollu li kelli xnejdilkom iżis membri onorevoli aħna din naħdmu ħafna mal-Eurocontrol, mal-Istati membri, mal-Ministri tat Trasport sabiex nippruvaw insegwu bir reqa din is-sitwazzjoni u jekk huwa meħtieġ nieħdu deċiżjoni oħra. Però għalissa nista' ngħid illi dan l-approċċ li diġdejna dwaru jista' jippermettilna illi aħna nerġgħu nibdew inoperaw ma' ammont limitat ta' t-tirit. Grazzi ħafna. Grazzi Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Kallas. U issa fisem il-PPE Is-Sur Vortman Kohl. Grazzi, Sur President. Grazzi lill kummissjoni u lill konsell tal-informazzjoni illi tajtuna. dak li nistgħu nfissru bħala kriżi fis-settur tat trasport tal-ajru Ewropea mingħajr it-trasport mhux biss il-Parlament Ewropew qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli, iżda anki l-Ewropa u l-ekonomija Ewropea. Bekk għandna dan id-dibattitu ta' emerġenza hawnhekk. Bosta kumpaniji illi jiddependu minn dan is-settur intlaqtu ħażin u dan wara l-kriżi ekonomika li kellna. Il-passiġġieri jridu jiġu trasportati b'sigurtà iżda jidher Bizzar li ma konniex preparati għal din is-sitwazzjoni eċċezzjonali l-eluq tal-ispazju tal-ajru kienet deċiżjoni ta' malajr għal problema ta' sħab vulkaniku li ħana maħniex familjari miegħu il-modelli li ħarġu bil-kompjuter u rewna illi m'għandniex ntiru iżda il-titjiriet li saru u rewna li stajna ntiru minn problemi iżda il-ftuħ tal-ispazju tal-ajru Ewropew kien ibbażat fuq il-fatti Għanna bżon iżjed ta' valutazzjoni u rridu nibnu din is-sistema ta' malaj, rridu nkunu effettivi. Sigur tal-ewwel, iżda mbagħad irridu niskuraw illi nistgħu nagħmlu użu mill-ispazju tal-ajru l aktar fis possibbli. E, Single European Sky sab ħafna resistenza mill-istati membri dan jista' jgħinna dan is-Single European Sky biex namlu użu mill-ispaċċju tal-ajru Ewropew b'mod iżjed effettiv. Il-linji tal-ajru sofrew dannu kbir. L-ispiża anke li tagħti assistenza lil passiġġieri kien fuq skala kbira ħafna. id domanda hija kuxxira biex li l-ispejjeż kollha jaqgħu fuq l-linji tal-ajru. Irdu nifmu il-ħsaraċ kienu u x'kumpens għandu jingħata biex indikom eżempju l-ispiża tal-linji tal-ajru għabbażi ta' direttiva Ewropea ta' drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru f'sitwazzjoni bħal dawn din is-sitwazzjoni dan m'għandux joħroġ mill-budget Ewropew. Il-Kummissarju Almunja tana l-opinjoni tiegħu iżdejna nitlob għal approċċ ta' emerġenza. għanna bżonn approċċ Ewropew koordinat. Mhijiex kwistjoni biss ta' qafas Ewropew, għandu jkun hemm monitoraġġ tal-dispożizzjoni tal-Għajnuna tal-Istat, grazzi. Grazzi ħafna issa fissem eh, Soċjalisti Demokratiċi is-Sur Schultz. Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. Nasab irdu naraw id-dimensjoni umana ta' din il-kriżi, dan huwa dak li nkunu qed nitkellmu fuq u hemm għexieren ta' eluf, mijiet ta' eluf ta' passiġġieri, ta' passiġġiera illi qed jistennew biex jirtornaw lura fidjarhom dawn huma nies illi għandna nikkonsidraw. Numru minna Sibna ħafna din l-istess situazzjoni, zdaħna privileġġati, aħna membri parlamentari Ewropew, u għad dastant għanna aċċess aħjar għall-infrastruttura alternativa għaw nies il-bot ħafna minn djarhom, ma jistgħux imorru lura djara, ma jistgħux it-tfal tagħhom morru lura l-iskola, ma jistgħux jiġu mill talit tagħhom, possibilment spiċċawlhom il-flus id-dihdu ħsieb taħam infusom għal ammonti twal ta' nis jien nittama li jkunu jistaw jiġu lura d-dar mal-ajr kemm jista' jkun. Il-linji tal-ajru huma għandhom importanza strateġika u mhux biss in-nies iżdanki il-beni. Għal daqstant huma parti tal-istruttura ekonomika u sistema ekonomika tagħna. Aħna diġà qed naraw it-telf il sar minħabba l-eluq tal-spazju tal-ajru minħabba l-eruzzjoni vulkanika li huma ola minn dawk tal-11 ta' settembru tal-attakki fuq it-Twin Towers. Għal-deżant irridu nikkonsidraw il-possibilità illi nejnu l-dawk li jisibburuħom f'difkulta kbira l-linji tal-ajru u l-bqija. Il-trasport tal-ajru huwa vulnerabbli ħafna bħalma qegħdin naraw issa malli ma tkunx tista' tajjar l-ajruplani tiegħek ikun hemm konsegwenzi enormi. 20 sen ilu konna bdejna nitkellmu dwar espansjoni tal netwerk trans-Ewropew tal-ferrovija u issa qed naraw illi huwa ferm iżet importanti milli kemm immaġinajna dak iż-żmien. Kollega tiegħi se jidħol fid-dettall ta' dawn in-networks u l-interoperabilità ta' ferrovija bejn il-pajjiżi tagħna fil-fatt ta' ma tleħqiet. Il-trains li għadġlu ma jistawx Franċiżi ma jistawx imorru pereżempju ġewwa Budapest fl-Ungerija. Għalda stan tirdu naħatmu b'mod kostruttiv biex intejbu fuq dak li ġġawedna lil pubbliku. Is-Sinjura Meissner mill-Alde. Grazzi, Sur President, Kommissarju u l-Ministru minn Spanja. Hawnhekk nistgħu naraw li natura jiżjed b'saħħitha mit-teknoloġija. Sa ċertu punt tallimna lezzjoni fl-istess waqt naħseb irdu ngħidu f'dan il-każ illi ġewwa l-Ewropa maħniex għadna ma wasalniex fil-punt li nishtiqu, għinna nitkellmu dwar suq waħdinja ja trasport u konna nitkellmu dwar Single European Sky. Ma stajniex imbassru l-eruzzjoni tal-vulkan iżda stajna nkunu ktar preparati. nix il-kontroll l-għajnuna ta' fil-fat u nix l-interoperabilta għal ferrovija m'hemmx mod ta' kif tista' tixtri biljett mit-tramuntana għan nofsinhar tal-Ewropa bit-trejn. Għandna ħafna karti, ħafna affarijiet bil-kidba iżda fil-prattika ma nilħuhomx. Kien hemm insoddisfazzjoni kbira fil-fatt l-ebda Ministru Nazzjonali ma seta' jippermetti traffiku tal-ajru jekk ma kienx ċert illi dan kien sigur. L-istatistika wkoll irritat posta n-nies u din tirrita naturalment lin nies meta inti tara ħsara ekonomika u meta tinduna li seta' kien hemm reazzjoni aktar ta' malajr. Iva, hija taħsara linji tal-ajru, iżda huwa diffiċli li twassal l-passiġġieri l ma aħna rridu ngarantixxu drittijiet tagħhom. Huwa importanti ħafna illi hemm fornitura ta' possibiltajiet differenti. U għandu jkun hemm possibiltajiet ta' trasport fl-Ewropa illi nkunu nistgħu nużaw da stanti dun komplu naħsbu dwar se nagħmlu f'sitwazzjoni bħal din. kena din il-krizi u ridna naraw kif ħajkun possibbli sabiex in-nies jibbenefikaw mill-mobilità illi kien tragwart importanti ħafna fl-Ewropa. Ma jistawx ngħidu li l-vulkan huwa responsabbli f'dan il-każ biex jikkumpens biex qed ikkumpens, natura għandha l-liġi tagħha. Aħna bħala bledmin irridu naġixxu fl-interess tan-nies tal-Ewropa u għal daqstant task force ijiva hija ta' stewdea importanti. Taħt l ta' tal-Viċi President tal-Kummissjoni, Istur Kalas, huwa ta' sew importanti li nkomplu niddiskutu kif ħana ħadmu fuq il-konsekwenzi tal ta' din is-kriżi, grazzi. Grazzi tassew. Issa nismaw minnħa ta' liberali, daħna smajna mill-liberali u demokratiċi. Issa għanna il-Sur Kramer fissam il-Partit tal-ħodur. Mela, kif rajna unek rajna konsegwenza rajna li ma kellniex kiet konsegwenza ta' tibdilla tal-klima. Din kienet in-natura stess, il-vulkan fl-Iżlanda. Urit il-bnidem xini s-saħħa tan-natura u għalhekk għandna nitalmu nieħdu lezzjoni għal ġejjieni, memx omnipotenza tal-bniedem qatt ma ser ikun hemm tweġiba għal din l-isplużjoni tal-vulkan nistgħu ngħidu li hija natura. L-irmiet tal-vulkan ħarbtet l-ispazju aerju. U għalhekk l-Ewropa tittieħu responsabilta u anki tara li sigurtà tal-bniedem edha minn ta' qoddim. Għalhekk jiena nixtieq issa nirringrazzja lill-Ministri li Eurocontrol, Ministri tal-Trasport. Nixtieq nirringrazzjahom minn qalbi rridu insostnu u naraw li anki sindakati tal-piloti li kunu għadin itiru l-ajruplani tagħhom fil-kokpit li itiru b'mod sigur għaliex is-spazju tal-ajru huwa jew sikur jew mhuwiex. Mhix kwestjoni ta' regoli li hemm, jiġifieri regoli ta' kif wieħed kif ajruplan għandu jtir, għaliex ajruplan darba jaqa'. U darba seħ traġedja. Wieħed irid iżomm f'moħħu s-sigurtà u mhux biss id-dannu ekonomiku. Aħna nitolbu li l-ispazju tal-ar jiġi meħlus la darba jiġi esklus kull tip ta' riskju. Għawna unnek, mux ħanbax, il-politiċi mux ħajbaxxu rasom għal dak li qed jgħidu il-linji tal-ajru, aħna rridu naraw li jkun hemm sigurtà anki fuq il-piloti kif ukoll konsumaturi. Hemm ukoll iż-bilanċ tal-politika tat trasport Ewropew dawn l-aħħar snin. Fil-fatt ħafna nies jgħadhom jemnu fl-din l-istess ħaġa li wieħed jista' jinjora anki il-ferroviji. Din hija politika però. Ġifieri il-linji tal-ajru kull sena jirċievu madwar 14 miljun euro mħabba li kunem eh, taxxa fuq il-petrol. U di ma tiġiex ikonsmata minnaħa tal-ferroviji. Ġifiri, għawnek wieħed irid jikkonsidra il-dannu għal kumpanji tal-ajru ma il-mezza trasport tal-ferrovija laqqas huwa l-iktar trasport sigur, però wieħed irid jiqgħod attent għal dak kollu li jista' jsir importanti li naraw kif ħanwaslu il-passeġġieri kollha li qegħdin mifruxa ma' fost l-Ewropa. Dak li ħana rajna issa hija il-futur is-seħ tal-seħ fil-verità tal-futur tal-trasport Ewropew. Irridu naraw kif ħanħorġu mis-sitwazzjoni bħalissa l-priorità tal-trasport nazzjonali internazzjonali għandhom jiġu imres għandhom jitbidlu, aħna ma rridux najdu dan biz bikliem, irridu nagħtuha attenzjoni u priorità numru wieħed. Għalix rridu nagħmlu din is-sitwazzjoni terġax isseħ fil-ġejjini. Grazzi ta' sew sa' fissem il-konservativi għanna l-sur Van Dalen. Sur President, l-influenza kbira ta' il-klima fuq il-trasport Eh, tista' xisseħ nistgħu narawha verament. Il-vulkan ehm, kellu relazzjoni tiegħu fil-Iżlanda u wassal għal sitwazzjoni qegħdin fiha llum. Il-titjiriet, testijiet t titjiriet wrew li it titjiri jistgħu jkunu possibbli, però jiena naħseb sur President li forsi konna kemm xejn riġidi wis fl-approċċ tagħna. Għallaqna wis l-ispazju tal-ajru kullimkien fl-Ewropa u ma naħsibx li ħarisna l is-sitwazzjoni bir-reqqa. Il-titjira partikolari għaddit minn fuq il-vulkan fi anke mit-tramuntana tal-Amerika u kien hemm ukoll titjira tal-British Airways li għaddit mill-Indonizja u ħasbu li forsi dawn il-deċiżjoni li ħadna kienu wisqa ġelija. Il-vulkan kien għadu kif eh, kif ħareċ il-lava. Għalek? Wieħed irid jara wkoll eh, eh, jiżviluppa sitwazzjoni jara sitwazzjoni kif inhi lumma meta dawk l-ajruplani għaddew. Dak iż-żmien li il-vulkan kien għandu kif ħareġ il-lava, dawk l-ajruplani ma kien ġralhom xejn. Nasab l-approċċ tal-Ewropa hija ferm importanti. Għaliex grazzi għal vulkani Iżlandiċi il-trasporti eh, oħra qegħdin idaħlu ħafna iktar flus. linji tal-ajru gbar palissa huma weqfin għaliex qed jintilef ħafna flus ukoll, ġifri rridu approċċ realistiku li jilqan konsiderazzjoni l konċentrazzjoni ta' particles tal-vulkan jistgħu jitbidlu dan l-approċċ pragmatiku għandi japplika wkoll għal ġejjini sabiex bekk aħna ikolna politika responsabbli ta' trasport, però wkoll tiktara toħloq bilanċ bejn l-ekonomija Ewropea u trasport. Grupa Zjednoczonej Lewicy. Bardzo proszę. Herr Präsident, die Entscheidung der Flugsicherheitsbehörden, die Sicherheit. Sir President, id-deċiżjoni ta' l-autoritajiet ta' sigurta i miex li ma nqodux nilabu bil-ħajjiet tal-bniedem u din hija minna. Dan huwa kollu veru. Anke jekk dan ifisser li kollna nagħlqu l-ispazju tal-ajru għal ħafna jiem, anke jekk din tista' twassal għal dannu ekonomiku għall-linji tal-ajru Ewropej. Jina naħseb li tkun ħaġa irresponsabli naħa tal-linji tal-ajru li ħallu uħut mill-piloti tijaw taħħom li itiru l-lum il-ġurnata briskju taħħom. Jina tnaj briskju taħħom għalli xina nil-alfat li l-Komissjoni indikat id-disponibilità ta' assistenza għal dawk il-kumpanniji li jinsabu f'diffikulta kbira ekonomiku. Aħna aktar u ser nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal qat fl-Unjoni Ewropea jekk l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jgħinu biex jiprevjenu li s-situazzjoni tmur għall-ardin tista' tkun ħaġa tajba ħafna. Dak li aħna neħtieġu i ftejn vinkolanti li linji tal-ajru mhux ħa jaqtaw jew jaqtaw ix-xogħlijiet jew jaqtaw is-salari. Aħna rridu wkoll nigarantixxu li l-impjegati mhux ser ikunu mċaħda mill-btajjel tagħhom jew is-salerji tagħhom minħabba ġranet ta' strike. Jew inkella minħabba ġranet fejn hum ma setawx jilħu il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Supervizjoni tal-sigurtà tal-ajru għandha tkun garantita. Din is-supervizjoni għandha timmira il-social dumping. Jiena niftakar lajnuna l-istat fil-qasam tal banik f'dan il sess kontest li benefikaw fil-fat, pero ma aġeċxewx mibġiba soċjali, il-kompetizzjoni u l-kizba għal profit mandomx ikunu minn ta' fuq is-sigurtà tal-persuni jew il-passiġġieri. Grazzi tassew. Assassur Speroni għalli ifd Din hija sitwazzjoni li kkawżat il-vulkan u din il-sitwazzjoni ġiet ministrata b'mod bid-dewmien u b'benefiċenza. Fil-fatt l-ewwel laqgħa saret il-bieraħ tnejn. Il-vulkan beda pero eh, joħroġ il-lava mill-ħamis, ġifri erba tim ħadna biex ħadna deċiżjoni operattiva, kien hemm restrizzjonijiet eċċessivi, l-ewwel net forsi kien hemm il-kwistjoni tas sigurtà, pero biex nipprevjenu eh, kif kif għalqna l-ispazju tal-ajru fil-Belġju meta l-isħaba kienet għadha fuq in-Norveġja. Kif stajna inwafqu dawn it-titjiriet meta l-isħaba kienet ħafna iktar il-fuq? Forsi din il-regola ġiet applikata li aħna il-piloti nafu għal ħafna żmien u għalhekk l-aktar titjira sigura i dik li tara il-pilota E, fil-bar u l-ajruplan fil-hanger. Ma ma naħsibx li din huwa mod kif aħna naffaċċaw l-emerġenzi, għalhekk jiena nħoss li meta wieħed irid jiggarantixxi s-sigurtà lil passiġġieri u anki l-impjegati, għall-ekwipaċ, nasab li dawn miżuri ġew adottati b'mod sew, però bdew min kbir meta nqisu sitwazzjoni meta seħħe, għalhekk fil-ġejjeni irridu nżommu f'moħħna tal-ħtiġijiet u anki tas-sigurtà l-ewwel qabel kollox, però anki dwar l-ħtiġijiet li jien li għandhom ikunu marbuta jitfit ma' sigurtà u ma' jisux biss imblok indiskriminat ta' titjiriet pero anki tal-miżuri li jiedu konsiderazzjoni ta' situazzjoni reali u mhux ta' situazzjoni ta' statistika biex twaqqaf settur vitali kollu għall-ekonomija li xil konsegwenzi negattivi ekonomiċi. Mux ħajinħassu biss fis settur tat trasport tal-linji tal-ajru, manki fis settur tat turizmu u fl-ekonomija kollha. Rajnija din is-seħ meta kien hemm l-attentat ta' 11 ta' Settembru tal-2001, iġifieri l-istidina tagħna jdi li naħdmu bħeffa, b'serjetà u nkunu nafu x'inhi lan tagħna f'moħħna. Grazzi tassew. Fissem il-non-attached għanna Signora Vragman. Eżis kollegi, il sigurta hija primordjali. Naħseb, imma immaġinaw li intom għandkom ajruplan nim li binnis li għandu il-magnetijaw barra. Ovvjament din ħaġa li aħna ma konniex naċċettaw fl-1982 li pereżempju darba kien hemm ajruplan li tal-British Airways li għadda minn fuq eh, eh, l-irmit ta' fuq il-vulkan li kien ħireċ l-irmit minnu u biex imur New Zealand. Ovvjament, ġifiri din is-sitwazzjoni diġa rajnija, però aħna ma rridux nieħu doktor responsabiltajiet dawn il-testijiet ta' titjiriet saru, però ma telawx faltitudni daqshekk kbira. Għalhekk bħala riżultat ta' dan aħna rridu nisqu li bil-kas tal-KLM kien impossibbli biex wieħed jara l-irmiet minn kejja l-fat li kien hemmhekk. Ġifri l-kwistjoni ta' viżibilità hija waħda eh, pjuttost diffiċli aħna nafu l-konsegwenzi x'ikunu jekk dan ir-riskju ikun hemm u aħna ntiru fl-istess waqt bla dubju it-telf huwa ta' teddid u wiesa ħafna, perdu nkunu kawti li nerġgħu niftħu l-ispazju tal-arju kif ser seħ. Grazzi tassew. Aw kellima oħra? Iwa, is-sur Groħ. Fisem li pipi. Grazzi tassew, sur President, Kunsil, Kommissarju. Il-proibizjoni ta' titir jew inkella din il-kontinuazzjoni tal-proibizzjoni huwa qed tiżvolġi wkoll hawnhekk dan id-dibattitu li qed ikollna dalgħodu u qed aħna naraw li aħna nixtiequ li jkollna influenza fuq is dan is-suġġett jekk l-istati membri ovvjament dejjem ixtiequ dan id-dibattitu jkollna mhux biss l-avjazzjoni ma huwa dibattitu li għaddej anki fuq il-ferroviji u għalhekk aħna rridu nsaqsu l-mistoqsija għal oħra u nippruvaw niksbu tweġiba mill-autoritajt ta' avjazzjoni fil-pajjiż individwali u anke mill- l-autoritajt ta' koordinazzjoni. Il-koordinazzjoni naħseb ħadmet tajjeb u jiena naħseb li l-ewwel priorità għandha tkun is-sigurtà tal-passiġġieri u mhux l-aspett ekonomiku għalkemm din hija xi ħaġa importanti u m'rdux ninjuraw. Id-deċiżjoni li jtieħdu fl-Istati Membri kienu tajba u adegwati u nittama li fil-futur l-Eurocontrol u Eh, l autorità ta' sigurtà tal-ajru jieħdu deċiżjonijiet u ma jkunux deċiżjonijiet waħdina ta' kumpanija xinkara jkun opinjoni twiz differenti. Irridu nkunu kawti minn perspettiva ekonomika ovvja dan dan huwa diżastru. Settur li għaddej mit-tielet kriżi tiegħu għandna 11 ta' Settembru l-kriżi ekonomika u issa din is-sitwazzjoni. U fuq livell Ewropew mhux fuq livell nazzjonali, eh, fuq livell Ewropew għandna nieħdu azzjoni u nattakkaw u anki nħejju eh, pakket ta' assistenza li jkun kompatibbli fost l-Ewropa. Iva rridu natu għajnuna tagħna, però mhux biss fuq livell nazzjonali. Uwa minnu tajjeb li ta' sekwit niddiskutu l-kwistjonijiet tal-passiġġieri. Il-passiġġieri se jinsabu f'sitwazzjoni fejn mhux qed jirċievu l-assistenza kollha li huma jistennew jien qed nassumi li l-linji tal-ajru l-kumpanija affettwati ser jitrattaw il-passiġġieri b'tali mod li huma jkunu jistgħu jagħmlu użu mid-drittijiet tagħhom. Il-Single European Sky hija xi ħaġa li aħna rridu nħarsu aktar quddiem leha u din hija xi ħaġa li aħna ser nkunu qegħdin niddiskutu ta' sikwit fi dan il-Parlament fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi tassew, issa issur sur El Kadarui. Grazzi tassew, sur President, eżis kollegi, kummissarju. Jina sab li hemm tliet elementi importanti f'dan id-dibattitu l-ewwel net. li nieħdu ħsieb il-passiġġieri li tħallew eh, f'kull parti tal-Ewropa, intu għom lajnuna neċessarja, jien naħseb ukoll li id-direttiva fuq id-drittijiet tal-passiġġieri tfisser li ħafna minnhom għal għalmenu għandhom ġew assikurati livell raġonevoli ta' kumpens, però l-keos tal ajruporti u nuqqas ta' informazzjoni kienu kbar. Għalhekk jiena nitlob il-Kummissarju għal numru ta' regoli Ewropew maħduma flimkien mal-kumpaniji tal-linji tal-ajru, il-traffikan dawk li trafikaw il-kontroll tal-ajru u kif nistaw nejnu li dawn il-passiġġieri fi ċirkostanzi tagħhom nixtieq ukoll nappella għat twaqif ta' tip ta' task force bejn il-Kummissjoni u l-Stati membri sabiex ikun jistgħu jitrattaw ma' ripatriazzjoni kemm jista' jkun malajr mod effettiv dan huwa xogħol ta' linji tal-ajru wkoll, però anke għan nies qegħdin iktar il-beda. Il-ftuħ tal-ispazju tal-ajru tfisser li huma fadallhom jistennew. Aħna rridu nippruvaw nitrattaw ma' din il-kwistjoni b'urġenza. Il-proċeduri fuq il-projbezzjoni tat-titrijiet tal-ajru għal darboħra juru li aħna neħtieġu aktar kooperazzjoni wiesa Ewropea. Il-European Single Sky fil-futur bladu sertejna, pero jider li l-Europa manda l-ebda kapacità diretta biex tu deċiżjonijiet fuq l-ispazju tal-ajru jew inkera fuq il-kontroll tal-ajru għalhekk huwa diffiċli ħafna biex wieħed jieħu deċiżjoni tajba bħala konsegwenza ta' dan. Il-bira fil-għaxija però fl-Ewropa ħdimna model matematiku pjuttost konservativi bbażat fuq l-arkas li jista' jiġri bil-irmiet tal-vulkan li qed tiġi interpretata bħala sħaba u waslet ta' din il-proporzjoni tal-ajru. Fl-Stati Uniti jużaw mudell ieħor fejn proibizzjoni tal-titjir tapplika fuq il-vulkan innifsu. U il-linji tal-ajru jihdu approċ differenti, ġifri eja nħarsu lejn l-aħjar mudell adattat u kif aħna nistgħu niġbru flimkien l-effiċenza s-sigurta: L-aħħar punt sur President kif nitrattaw ma l-impatt ekonomiku jina naħseb li tkun idea tajba li nniżlu il-possibiltajiet li għanna, għanna bżon approċ Ewropew, pero ejja ma naqodux nikonna illużjoni li aħna ħankunu nistaw inħalsu lura dannu ta' dan ta' din il-kriżi li nqalet issa. Issa is-sur Sterlix. Minuta għal minuta u nofs. Grazzi tassew sur President, l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid xi ħaġa li l-President tal-Kunsill mhux xej personali, però il-preġedessuri u dawk li ġejjin warajk. Kif jista' jkun li għal tant snin zammejt lura approċ Ewropew biex jitratta situazzjoni bħal dan. Meta jkollna konsilli, normalment titkun il-konsilli għandha tkun il-Kummissjoni li tipprova tesħaq fuq il-Kunsill biex jiġu diskussi ċertu affarijiet bħal dawn. Dawn ma lezzjoni t ħna rridu nitalmu daw is-sitwazzjonijiet irti konna koordinazzjoni tajba mhux biss fil-traffiku u fl-amministrazzjoni tal-ġestjoni tal-ajru. L-Europa kif tafu mandiġ dawk is-setat kollha, allura neħtġuhom dawn is-setat. Issa t-tini punt. Informazzjoni xjentifika għanna ċentru fil-fat f'Londra li titspeċjalizza fuq ċertu affarijiet partikolari u jaħdem ukoll mal euro kontrol u sigurtà tal-ajru, però dan iċ-ċentru huwa biżejjed il-mudell Ewropew għandux jisaħħaħ f'dan il-qasam sabiex bekk aħna nkun nistgħu niġbru flimkien elementi differenti għal ċentru Ewropew wieħed tas sigurtà tal-ajru, dan il-vulkan Mux l-ewel darba li eh, ħareċ il-lava. Mux l-ewel darba li zbroffa. Kienem madwar eh, fl-istoria nsibu li dan l-istess vulkan diġa zbroffa u kawza bizzejiet inkwiet. Issa, Signora Duran. Grazzi tas-sessur President, hemm ħafna eluf ta' nies li jinsabu f'problemi serji, pero minkejja dan nasab li din l-izbruffar ta' dan il-vulkan qed tagħmilna twissija qawwija għal fatt għall-ar fil-fatt li aħna għadna wis dipendenti fuq it-trasport tal-ajru li issa qed jieħu il-post ta' forom oħra jew mezzi oħra ta' trasport. U dan m'għandux ikun issa dan seħ u mod li aħna ma konniex qegħdin nistennew, nistennew għalhekk aħna rridu nimplementaw tibdiliet u għalhekk aħna nappoġġaw il-Kummissjoni u l-Kunsill li insostnu l-sigurtà tal-passiġġieri. Dawn huma l-prijoritajiet tagħna fis-settur ieħor ejja nħarsu fil-fatt lejn dak li ġara fis-settur tal-farmaceutika fejn l-istat kien obbligat għal raġunijiet ta' kawtela u prevenzjoni biex jintefqu ħafna flus, jiġifieri wieħed ma jridx jeżaġera l-istati membri u l kunsill bla dubju għandhom jagħtu l-aktar l-akbar priorità għal prekawzjoni, pero fl-istess waqt kif qalu l-kollegi tagħna aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar il-ferrovija. Rridu naraw kif għandha tkun l-istruttura tat trasport u l-disponibilità tal-mezzi ta' trasport fl-Ewropa dawn huma s suġġett tal-white paper li aħna trattajna fil-kumitat u jiena naħseb li l-priorità prinċipali ili nerġaw nibatu li ċittadini f'lura lej darhom nikkompensawhom għal flus li tilfu. U nagħmlu dak kollu li nistgħu mod immirat anki għall-linji tal-ajru. Irridu fl-opinjoni tiegħi nippromuovu video conferencing ukoll għaliex din hija kwistjoni tangibbli u importanti f'dal istadju forsi tista' tintuġa aktar mis-soltu u fil-fatt bekk nkunu nistgħu intiru inqas. U kif qalu kollu talab il-President forsi l-Parlament Ewropew għandha jerġa' jagħmel reviżjoni tal-metodi operattivi tiegħu u anki jikkonsidra 15 jaħdem ħames tiem aktar milli jaħdem erba' ġimgħat għal erbatijin fil ġimgħa forsi nistaw n-organizzaw ruħna mota ħjar, ġvek inkunu niddependu inqas fu trasport tal-ajru. Dan din id-dipendenza eh, hija ħaġa fraġli u kif uritna il- natura aħna miftuħa għal affarijiet li aħna m'għandniex kontroll fuqhom, għalhekk mhix il-punti biss koperti mill-white paper, però il-Parlament mod in ġenerali għandu jagħmel reviżjoni tal-mezzi ta' trasport li aħna għandna li jaffettwaw il-sitwazzjoni tagħna. Palavra il-Signor Czerneski. Grazie ħafna Isabel, Sur Czarnecki, kieċba. Sur President, Sinjuri, jena naħseb li ħaġa negattiva ħafna li ħafna mill-kollegi l-oħrajn li tkellmu qabli, qabel ma tkellmu ma saqsewx għall-opinjoni tal-esperti, nies illi ilhom li qattaw eluf ta' sigħat fil-kokpit, jiena naħseb li għandi l-impressjoni li qegħdin fil-fatt nagħtu it-tort lill-affarijiet li m'għandhomx tort f'din is-sitwazzjoni. Jina naħseb li d deċiżjoni Ewropea ttieħdet wisq malajr u nerġa' intennieh dan minħabba li kien hemm ħafna affarijiet li qed jitpoġġew fl-istess offa u naħseb illi hemm bżonn li nieħdu konsiderazzjoni d-diversità ta' din is-sitwazzjoni jiena nixtieq nitkellem favur illi konna kontroll kontinwu, kostanti, però bla dubju ta' xejn id-deċiżjonijiet illi kellhom jittieħdu setaw kienu differenti. Grazzi ħafna lis sur Czernetski, s-sur Hanin. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, jiena naħseb illi bħalissa rridu verament nappoġġaw lil dawk li kienu vittmi b'xi mod jew ieħor ta' din il-kriżi. Rridu nuru simpatija kbira wkoll mal dawk il-ħaddiema tal-kumpaniji tal-ajru u ma tantx kellhom mezzi għad dispożizzjoni tagħhom, però spruvaw jgħinu lill passiġġieri kif setgħu. Jiena nixtieq illi is-sigurtà tal-passiġġieri għandha tkun assigurata u garantita bħala l-iktar prinċipju importanti jiena nippreferi li jkolli passiġġier li jkun qed igergeru bidwejja milli jkolli passiġġier mejjed. U mbagħad dik żgur li taffettwa l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea f'dak il-każ jien naħseb li hemm bżonn li nikkomunikaw aħjar u nippruvaw nissodisfaw ħtiġijiet ta' dawk li qed ippruvaw ikollhom iktar informazzjoni. Jiena naħseb l-importanti ħafna li nsaħħu is-setat tal-Aġenzija tas-Sigurtà Ewropea u naraw li din tkun bażi xjentifika li aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet ta' bażi tal-informazzjoni xjentifika li tina din l-Aġenzija aħna dan diġà fil-passat, però rridu naħdmu fuq il komplementarità tan-networks ta' trasport Ewropej ħallibek il-mezzi ta' trasport ikunu ħafna iktar koerenti u aċċessibbli. Jiena naħseb sur President sabiex nelimina kull tip ta' sospett jiena nixtieq nipproponi wkoll il-Parlament Ewropew u jkollna kumitat ta' inkjesta tal-Parlament li jkun stabbilit mill-iktar fisa nagħmlu investigazzjoni li hemm bżonn. Grazzi ħafna, Signora Rosbach. Grazzi ħafna Sur President jiena naħseb li t trasport tal-ajru bħalissa mhuwiex kompetittiv u mhuwiex qed jaħdem tajjeb, però dan ukoll huwa huwa validu anke l-kumpaniji tal-ajru Amerikani li ma jistgħux jiġu fl-Ewropa bħalissa. Ġifieri din il-kriżi qiegħda titferrex mhux biss fl-Ewropa iżda anke f'partijiet oħra tad-dinja. Jiena nħu gost issa li dan il-pjan qed jinqasam fuq dan it-tlet zoni fil-Financial Times aħna smajna li l politiċi qalu li qegħdin jibżgħu ħafna li kollox jaqbatu jingħala hekk u uh, qegħdin jaraw jekk l-Amerikani pereżempju jistgħu jiddeċidu b'mod indipendenti minnha u naħseb illi hija tkun disastruża jekk aħna nippermettu l-kumpaniji tal-ajru minħabba raġunijiet ta' profitt itiru xorta u mbagħad jipprikolaw il-ħajja taċ ċittadini tagħna. Jiena naħseb ukoll li anke f'dak li għandu x'jaqsam il-muturi tal-ajruplani u l-kostruzzjoni tal-ajruplani nfushom aħna rridu naħnu sabiex il-muturi u l-ajruplani nfushom ikunu ħafna iktar reżistenti ma jkunux daqshekk sensittivi għal katastrofi naturali kif ukoll anka għal xi attentati terroristiċi. Jiena naħseb li anke f'dak li xaqsam il-ferroviji b'veloċità maġla ħafna għandhom ikunu iktar mifruxa fuq networks mifruxa u jilħu iktar postijiet. Ħalli bekk e, jista' jkollna mezz alternattiv ta' trasport li jista' jikkompeti ma' settur ta' trasport bl-ajru. Grazzi ħafna, Signora Rosbach Simons u Signora Hübner. Grazzi ħafna. Aħna nafu li mhux biss il-kumpaniji tal-ajru ikunu affettwati iżda anke ħafna kumpaniji oħra li qed ibatu, però hemm kumpaniji wkoll li qed jibbenefikaw minn dan id-diżastru naturali. Aħna dak li nafu żgur huwa li dan id-diżastru naturali laqat fil-laħa mill-ħaj l-Unjoni Ewropea li diġa kienet tipprova t minn fuq il-kubteja wara l-kriżi ekonomika li għad kem kellna. Jiena naħseb ukoll li il-Kummissjoni Ewropea għawek edha toffri proċeduri maġla għallajnuna statat il-dinja xaħġa napprezzaw, pero jena jena nishtiq insaqsijek, għana nafux xħajkun il-konsegwenza xa tkun konsekwenza tal-konsolidazzjoni fiskali u jekk l-għajnuna statali għal budgets nazzjonali hijiex l-aħjar soluzzjoni sabiex ngħinu l-istati membri hemm xi alternattiva oħra li tkun analizzata min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u anke dwar kapaċità tagħna li noħorġu mill-kriżijiet. Aħna smajna li Il-ħamis ma kien hemm l-ebda konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali f'sitwazzjoni li kienet qed taffetta 80% tal-airspace Ewropew. Jiena nixtieq ngħidlek kummissarju li inti xorta waħda tista' tkun indipendenti bħala pajjiż però xorta tagħmel koordinazzjoni. Aħna naħsbu li kieku kien hemm iktar koordinazzjoni żgur li stan implementaw eh, soluzzjoni taħrajn. Ġifiri jena naħseb li huwa importanti ħafna li nippruvaw naħdmu iktar fuq il-ġestjoni tal-Unjoni Ewropea u nafu li d-disastri naturali li jaffettwaw ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jisseħħu kemm fiż-żona tagħna manka barra mill-Unjoni Ewropea. U allura rridu naraw kif aħna nistgħu nużaw l-opportunità li qed titina dan id-diżastru naturali sabiex insaħħu s-sigurtà u l-preservazzjoni tas-sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Aħna ħa nippruvaw nappoġġjaw f'kull b'kull mod li nistgħu sabiex inkunu iktar effiċenti fil-ġestjoni tal-kriżi. Grazzi ħafna Sinjura Hubner. Issa għanna il-kollega Sur Svoboda li għandu minuta. Grazzi ħafna Sur President. F'dan l ħarftit jim jena kontet niprofa nara x'kienu għall alternattivi għat trasport blajru fl-Europa u kontet eh, nara jekk nistax nivvjaġġa minn Belgrad għal Vienna, mbagħad mill Vienna għal Strasburg l-ewwel bil ferrofija mbagħad blard bil-karozzi. <clears throat> Jina stajt nara li t toroq huma tajbin però il-konnessjoni bil-ferroviji miex daqshekk tajba. Il-pjanijiet li kellna għal-ferroviji li kieku jħassra implementajnijom żgur li kien ikollna aktar interoperabilità għal-ferroviji Ewropej. Kien hemm ħafna eh, mit-toilets fuq il-ferroviji li kienu mhux qed jaħdmu iktar minħabba li kemm ħafna nies li kienu jużaw it-toilets fil-ferroviji, kullħat bil edab b'banart fil-kuritur, diżastru insomma. Hemm bżonn li jkollna iktar interoperabilità, hemm bżonn li jkollna iktar riservi għal kapaċità, aħna rajnieh dan ukoll fix-xitwa li ma kenniex bżonn fil-fatt dan il-diżastru naturali sabiex nindunaw li ma tantx kien hemm aċċess għandna tkorek tal-ferroviji, aħna dan kuna diġà nafuh. Grazzi ħafna Sinjura Bilbao Borandika għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lil kulħadd tal-ispjegazzjonijiet u tal-isforzi kollha li saru min-naħa tal-Konsil tal-Kummissjoni, aħna nafu li li priorità tagħna hija s-sigurtà, din hija kriżi, però aħna konna daqsxejn tard fil-komunikazzjoni tagħna ma' ċittadini minħabba li komunikazzjoni seħħet biss ħames jiem wara illi seħħet din it-traġedja. Jiena naħseb ukoll illi bżonn li jkollna konklużjonijiet ehm, li kollhom effett immedjat u dawn huma effetti li jistgħu jinħassu minn kulħadd u naħseb illi kulħadd għandu dritt li jkollu tliet garanziji li jkollna iktar trasparenza fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq l-eluq tal-airspace u anka eh, minħabba l-fat speċjalment li l-komunikazzjoni waslet inna wis tard u naħseb li din zedat ħafna iktar problemi fl-ajruporti u anka perikolat ħafna mill-possibiltajiet tal-passiġġieri li huma jistgħu jippjanaw minn qabel x'jistgħu jagħmlu jekk ma jaqbdux l ajruplan mezzi oħra alternattivi għandhom ta' trasport. Jiena naħseb illi rridu naraw ukoll xi fisser dan għad-drittijiet tal-passiġġieri aħna hemm bżonn nkunu ċari, rridu naraw min huwa responsabbli għad-drittijiet tal-passiġġieri f'dan il-kuntest. U uh, naraw ukoll x'tip ta' time frame aħna t nikkonsidraw x'tib ta' jnuna aħna din nippjanaw intu ntuhom is-sur Kalas. Aħna rridu nibqgħu għaddejjen bil-proċessi li għandhom jintużaw mill-kumpaniji tal-ajru ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nissodisfaw ħtiġijiet tal-passiġġieri tagħna. Jiena naħseb ukoll li aħna għandna bżonn ta' definizzjoni ċara ħafna ta' dak li ta' dik li hija għajnuna statali rridu nippruvaw nikkontrollaw il-possibilitajiet il-konsekwenzi possibbli ta' din il-kriżi anke fuq il-ħaddiema tal-kumpaniji tal-ajru. Rridu ntejbu l-miżuri ta' kontroll ħalli nevitaw li il-kumpaniji li qed jibbenefikaw minn din il-kriżi kun jistgħu jagħmlu u kol ċertu bidliet ħalli nakkomodaw l għal kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddima tal-kumpaniji tal-ajru. Grazzi ħafna is-sur Bradburn. Grazzi ħafna ħadd ma seta' jantiċipa disastru naturali li seħ fil- fl-Iżlanda u l-fatt li zbraffa l-vulkan jina naħseb illi dinja miżura strema ħafna li naqbdu nagħlqu l-airspace Ewropea u rridu naraw illi kemm jista' jkun ikun hemm mill-inqas problemi u li kunem komunikazzjoni mill-ewel. Aħna ma tantx kellna ġestjoni tajba ta' din il krizi Il-fatt li qegħdin nippruvaw eh, dejjem ngħidu li ħnippruvaw niftħu l-airspace sitt t oħra, tmien sigħat oħra, dan fisser li l-passiġġieri ma setgħux jippjanaw mod ieħor. U eh, anka bit-teknoloġija kollha li għandna aħna xorta waħda għajna f'pożizzjoni illi jisna u subajna u namlu fl-arja ħalli naraw minn fejn ġejn ir-rieħ. Dawn mhix affarijiet illi għandna namlu, dan it-bassir fit-tul. Hija xi ħaġa importanti u rridu naraw kif aħna nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi ħafna sas-Sinjura de Vajra. Grazzi ħafna, Sur President, jena nixtieq eh, ngħid li dan il-prinċipju ta' prekawzjoni illi kien implementat meta l-istati membri għal u l-airspace din kienet l-aħjar deċiżjoni, l-iktar deċiżjoni għalina għalija l-istajna nieħdu. jihdu. U fiċ-ċirkustanzi jina naħseb li l-attitudni ta' ċertu kumpaniji tal-ajru illi ilhom jitolbu sabiex l-airspace terġa' tinfetaħ fl-Ewropa għabbażi ta' xi żewġ titjiriet ta' prova li saru ma naħsebx li hija xi ħaġa ġusta li talba ġusta din jiena naħseb ukoll li Smajna ħafna kollegi li semmew il-ferroviju, jina nishtiq nejtu kolli fċertu pajizi bħal per eżempju fi Franza, l-organizzazzjoni ħażina ħafna tal-ferroviji kienet ħafna qar minħabba strikes irresponsabbli illi kienu għaddejjin f'dan l-aħħar jiem. Il-kumpaniji tal-ajru naturalment sofrew minħabba din il-kriżi nazzjonali, però rridu naraw aħna illi konna miżuri ta' aċċazzjoni u fost il-kriterji li aħna ħaniftemu dwarhom irridu naraw illi nikkumpensaw lil dawk u nejnu lil dawk il-kumpaniji tal-ajru illi kellhom jikkumpensaw lil passiġġieri illi ma setgħux itiru. Skont id-direttivi tas-sena 2004 rridu noqogħdu attenti għad-drittijiet ta' passiġġieri. Il-passiġġieri m'għandhomx iħallsu l-ispejjeż finanzjarji żejda il-fatt li pereżempju l-biljetti ma li ma mhumiex refundable mhumiex ħajjena taw il-flus il passeġġier tagħhom jiena naħseb li din mhix xi ħaġa aċċettabbli. Irridu niżguraw illi il-passiġġieri kumpensati ikunu kumpensati għal vjaġġi li ma setawx jagħmlu. Grazzi ħafna is-Sinjura Tikaw. Grazzi ħafna, Sur President kienem nafu li jem 22% tal-popolazzjoni li jużaw it-trasport tal-ajru tal fuq livell nazzjonali u ħafna iktar ukoll fuq livell interkontinentali u anka Ewropew. Iktar minn 16.000 titira kienet ikkanċellata fl-Ewropa u kien hemm ħafna passiġġieri li spiċċaw f'xi post tal-Ewropa li mhux darhom jiena naħseb li rridu niżguraw li s-sigurta tal-passiġġieri tkun priorità għalina u għalhekk fl-Unjoni Ewropea aħna għandna bżonn li jkollna sistema effiċenti kemm jista' jkun ħalli nigwidaw u nagħtu istruzzjonijiet u iktar informazzjoni lil passiġġieri għal mezzi alternattivi ta' trasport li kieku kellna sistema hekk 66% tal-passiġġieri illi ma setaw xitiru żgur satu setgħu imorru E, fid-destinazzjoni tagħhom bluzu ta' mezzi alternattivi ta' trasporti. Ġifieri jiena naħseb li huwa meħtieġ ħafna illi konem hemm il-fondi bizziet ħalli s-sistemi ta' trasport alternattivi għall-ajru ikunu disponibbli, ikunu żviluppati u naraw li ferroviji esempio, b'veloċità Eh, maġla ħafna ikunu disponibbli f'kull pajjiż. Rridu naraw ukoll li niżviluppaw mezzi ta' trasport fuq l manka fil-pajjiżi, mhux bejn il-pajjiżi biss. Rridu nkomplu immexxu l-Ewropa tagħna il qoddim Grazzi ħafna. Issa għandna minuta u nofsa s-Sinjur Gallagher. Grazzi ħafna, Sir President, jina nishtiq li nejt li napprezza ħafna l-offerti illi saru minnaħat tal-Kummissarju Kallas u aħna għawek edin nejdu li aħna għandna fidejn um, fidejn il- um, Fidejn il-natura jena naf li aħna u nis li aħna din jena u nis li aħna rappresenta aħna ħassejna u koll li kienem ħafna ċittadini li qegħdin nisofru kien hemm tama kbira wara l smajna l-aħbar li s-sitwazzjoni kienet ta' tinbidel u li s-sitwazzjoni e, u sfortunatament is-sitwazzjoni tal-airspace kienet estiża sal-lum, sas-sija tal-lum. Hemm ħafna passiġġieri li huma qegħdin imwaħlin x'imkien f'xi post f'ħafna postijiet ta' dinja mhux biss fl-Ewropa u daw in-nies li għandhom familji pereżempju għandhom jingħataw priorità mill-kumpaniji tal-ajru m'għandix nittrattawhom bħala passiġġieri normali. L-impatt ekonomiku huwa kbir ħafna u jiena kuntent ħafna li l-Kummissjoni qed tipprova tistabbilixxi u tara kienu eżattament l-impatt u l-konsekwenzi ekonomiċi. Naturalment nafu li huwa importanti ħafna illi l-setat tal-Eurocontrol huma msaħħa minħabba illi aħna maħniex qed nirrispettaw bekk il-frontieri ġeografiċi, aħna rridu nippruvaw insolvu l-problema fil-qalba tagħha u nippruvaw ukoll eh, naraw li ma jkonniex 27 soluzzjoni differenti. Waħda mill-ikbar problemi li għandna bħalissa Il-President Afrika li kelli jgħid li m'għandux ħin. Is-Sinjora Ford. Grazzi. Il-sabatar met ħolqot problemi għal eluf ta' passiġġieri u dannu għal miet ta' imprizi. Passiġġiera minn kull naħa tal-globu ma stawx ritornaw lura u jivvjaġġaw lejn pajjiżhom. Bosta drabi aħna li nejxu fil-periferiji tal-Ewropa nħossu natraskurati għaliex l-interess jinsab dejjem fiċ-ċentru tal-kontinent. U għacċar fil-fatt li għandu jkun hemm fema aħjar tal- gassijiet kif ukoll l mid vulkaniċi u għandu jkun hemm iżjed riċerka. Għandna nindunaw kemm kbir il-bżonn tagħna għal trasport bl-ajru u nippruvaw naqsu din id-dipendenza. Għandu jkun hemm investiment fil-ferrovija u għanna naqta u kol ivvjaġġar li mux neċessarju. Dan huwa punt illi tassew għandu jagħti l-eżempju fih il-Parlament Ewropew. Is-Sur Marinescu għal żewġ minuti. Fenomeni bħal eruzzjoni tal-vulkan ma jistawx jitbassru u reazzjoni inadegwata tista tiġi difiża sta darba best. Irridu nippreparaw risposta effiċenti għal fenomenu bħal dan. Informazzjoni dwar il konsegwenzi tal-irtuna tal-vukant ma kienu suffiċenti. Sissa għadna ma nafux kemm ħandumu u xajm xinu ma riski għandu jkun hemm monitoraġġ, ikunu x'ikunu l-ispejjeż ħalli dawk li jkunu involuti l-linji tal-ajru u l-passiġġiera jieħdu il-miżuri neċessarji. Ma kienx hemm tentattiv biex ikun hemm kooperazzjoni sabiex flimkien jidriġu il-fluss ta' passiġġiera u jużaw kemm jista' jkun ir-rotot disponibbli. Ir-risposta loġika kienet il-ħolqien ta' European Single Sky u ta' kontroll ta' traffiku tal-ajru ċentralizzat. Is-sena l-oħra sur President Kontraporter għal European Single Sky u kelli negozjati ħarxu ħafna mal-Konsell din is-sena reġanna l-istess sitwazzjoni fis situazzjoni ta' merkanzija naħseb għandna nitalmu minn dak illi seħ din id-darba. Ma rnexxenniex nasu trasport alternattiv fl-Ewropa illum ma tistax tixtri biljett ta' tren biex tivvjaġġa mit-tramuntana għan nofsinhar tal-Ewropa. Il-koordinament tagħna fil fi kriżi bħal disastru naturali hija essenzjali. Nispera illi l-Istati membri fehmu ħaġa importanti, mhux biss ma tixkun biss preparat f'pajjiżek, il-pajjiżi kollha irdu jkunu preparati u għandu jkun hemm koordinament responsabilità Ewropea u l-possibilità illi tittieħed deċiżjoni ta' malaj fuq livell Ewropew. Grazzi l sur Marinescu. Issa l-minuta u nofs għal sur Lambrinidis. Grazzi ħafna, sur President. Kien dewmien fl-azzjoni ma stajniex nirreagġixxu għal problemi ta' ċittadini tagħna. Domna wkoll ma ħdimna fuq il-kriżi ekonomika iżda dik kwistjoni oħra. L-ewwel nett dwar il-proibizzjoni ta' titjir, il-kumpaniji ma jistgħux jiddeċiedu jekk itirux jew le minn dan l irmit vulkaniku jiddependi mill-awtoritajiet nazzjonali. L-unika riżultat pożittiv ta' dawn il-ġranet kienet illi ma kienx hemm vittmi din hija sitwazzjoni li tmur lil hinn mill-konfini tal-Ewropa. L-awtoritajiet nazzjonali kellhom jikkoordinaw ruhom sa mill-bidu forsi flimkien mal-meteoroloġi u ma' Eurocontrol. Dan il kurutur tal-ajru infetaħ biss wara pressjoni kbira tal-linji tal-ajru din tħassibni ħafna u tinkwetani. ħaġa li tapplika automatikament hija fil-fatt il-kumpens li l-passiġġiera ftit passiġġiera seta' jkollhom il-ħlas tal- l-akkomodazzjoni obbligatorja. ħafna wara tilwim kbir mal kumpanija tal-ajru u uħuż għaż biss irnexxilhom jieħdu kumpens ta' fl-aħħar. Għandna neżaminaw il-mod ta' kif dawn il kumpanija tal-ajru ġabu ruħhom mal passiġġiera Grazzi l-Sur Lambrinidis. Għal żewġ minuti s-Sur Bele. Grazzi, Sur President, Kummissarju, u l-Adwa Tajba. Dak li għandna hawnhekk huma ċirkustanzi eċċezzjonali. il traffiku tal-ajru intlaqat ħażin ħafna Huwa minnu li ma konniex preparati għal situazzjoni bħal din minkejja l-sforzi kollha tal-operaturi u l-linji tal-ajru bosta passiġġiera tħallew weħedhom u kellhom jsibu soluzzjoni huma. L-għanet, Sur President Komissarju, nemmen illi għanna bżon pjan ta' emerġenza koordinat minnaħa Ewropea natu għajnuna lil passiġġiera li ma jistawx jaqbtu l-ajruplan tagħhom. Hemm bżonn interlokutur u garanzija ta' akkomodazzjoni. Fil-futur irridu in tejbu s-sitwazzjoni tal-passiġġiera tagħna. Ħareġ biċ-ċar illi għandna bżonn investu ferm iżjed fi trasport transkonfinali Ewropew veloċità għolja. Dan jgħin ħafna kieku li trasport tal-ajru. E kif konet naħsbu fuq l-istrateġija għall 2020 ejja naħdmu għall ferrovija illi tejn l-ambjent l-passagġira u l-Europa. Grazzi l-kollega għal minuta u nofs Sur Grazzi Sur President. il-Kumitat tal-Ambjent il ħsieb il-dizastri ambientali jgħat jipprepara puntu paper dwar l-approċ komunitarju ta' dizastri naturali. Ħankun qed nevvotaw fuq dan minn hawn ftit ieħor u din is-sitwazzjoni tal-irmiet vulkaniku jurina li l-Parlament jista' joħroġ pożizzjoni malajr. Naqbel ma dawk il-kollegi li qalu li ma konniex preparati biżejjed għal dawn id-diżastri. Fortunatament l-Ewropa ma tantx tintlaqat minn dawn id-diżastri u dassan ta' ftit esperjenza u naraw li l-maniġar tal-kriżi Mhuwiex tajjeb biżejjed, naħseb illi ħadna wis żmien ħames tiem sa ma sar l-ewwel tittira għat testjar u naħseb għandna nitalmu minn din l-esperjenza għanna intejbu għad-darba li jmiss. Dan l-irmit vulkaniku urjena ħaġa waħda il-bżon ta' iktar Ewropa. Kumissarju ġdajt li l-autoritet nazjonali għandhom il-poter. Iżda n-nies illi qed ibatu mhumiex sodisfatti għandna bżonn iżjed Ewropa. Anke politika ta' trasport komuni, trattat ta' Lisbona toffrina din il-possibilità u jiena nittolbok int kif qed tagħmel użu mill-trattat ta' Lisbona għal protezzjoni ta' diżastri. Grazzi, Sur Lajnen. Is-Sur Delvo għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Paralisi dizastru taqlib kbir dawn kienu ftit mill-kliem li jiddeskrivew is-sitwazzjoni Ewropea f'dawn l aħħar jiem Implikazzjonijiet ekonomiċi enormi, direttament u indirettament. Jien kontent ħafna illi jistaw jenataw kompens l settur tal-ajru, iżda ma jistax nifhem eżatt x'inhu jiġri. 750,000 Ewropew ġew effettwati uħut minnhom għadhom postijiet imbeda. Kienna nistennew ħames tiem sabkemm koordinament dwar dak li kien qegħdin jagħmlu l-ministri u xkiet istituzzjoni fil zoni differenti ta' traffiku tal-ajru. Illum il-ġurnata iktar u iktar zoni qed jinfetħu iżda l-vulkan għadu attiv u għal stant aħna nistaqsu x'garanziji qed jingħataw lil pastiġġiera jekk jistgħu jingħataw issa kif ma setgħux jingħataw qabel. Aħna qed inżommu ħarsna wkoll fuq it-temp u l-irjieħ iżda min jista' jgħid jekk dawn il-kurturi tal-ajru u miex siguri mija fil-mija jekk is-sitwazzjoni tkompli jew terġa' tiggrava li huwa possibbli ħajkun hemm bżonn iktar koordinament bejn l-istati membri u miżuri speċjali bbażati fuq fatti xjentifiċi. Iżda minħabba ċirkostanzi straordinari, trasport alternattiv se jiddaħħal ukoll. Irridu niżguraw ir-ripatrizzjoni ta' 20,000 ta' passiġġiera, dawk il-passiġġiera illi jinstabu imwaħla postijiet u biss se jingħataw informazzjoni. Grazzi dal-fo. Għal-minuta u it sinjura Vala Sender. Grazzi tassew nilqa l-opportunità ta' dan id-dibattitu. Aħna rridu nindirizzaw responsabiltajiet tagħna wara deċiżjonijiet nazzjonali intergovernmentali aħna nistgħux noqogħdu bis-soluzzjonijiet sempliċi bbażati fuq statistika. Nilqa l-fatt ukoll li l-Presidenza Spanjola li għandha l-mandat bħalissa rat il-ħtieġa biex ikollna attenzjoni Ewropea wara l-eluq tal-ispazju Ewropew u ġabret il-gvernijiet flimkien għax is-sitwazzjoni taffetwa miljuni ta' nies. U nies li qegħdin frustrati kemm fl-Ewropa kif ukoll barra l-Ewropa. Il-prinċipju ta' prekawzjoni fisser li aħna rridu nħarsu s-sigurtà tal-passiġġieri, però fil-futur, fil-ġejjieni, dejjem iridu nsaqsu nżommu f'moħħna x'qiegħda tagħmel fl-Ewropa għax hija kwistjoni ta' l-approċċ intergovernantali. Il-Presidenza Spanjola rnexxila dawwer ftit l-affarijiet, però f'dawn l-emerġenzi mhux dejjem faċli tbiddel is-sitwazzjoni. Mhux dejjem faċli toħroġ b'soluzzjoni kawta irridu nitalmu minn din is-sitwazzjoni li drittijiet tal-passiġġieri ibatu f'dawn l-emerġenza. Għalhekk wieħed irid jagħmel repatrazzjoni ta' dawn il-passiġġieri però fl-istess waqt wieħed irid jibdejjeb is-sistema. Hemm każijiet fejn inti titiżomm miftuħ eh, sitwazzjonijiet situazzjonijiet, speċjalment meta l-affarijiet tisaxħu jew il-problemi jinqalaw fit-tmim il-ġimgħa. L-ekonomija battit ħafna u jiena kuntent li l-Kummissarju L-munja qiegħed hawnhekk biex nippruvaw dak l-aħna li nistgħu. Aħna rridu noħorġu b'sistema ġdida għal mobilità tal-ajru meta jkollna l European Single Sky jew inkella trasport alternattiv mhux ħajkun kapaċi jilqal sitwazzjonijiet bħal dan. Issa s-sur Sazanda għal żewġ minuti. Grazzi tas sur President, Kummissarju, Sinjuri. Aħna bla dubju qegħdin naffaċċjaw kriżi. Il-traffiku tal-ajru tnaqqas madwar 70%, 80% ta' l-ajruporti huma maluqa, però nittamaw li aħna nkun nistgħu naslu għal konklużjoni konstruttivi L-ewwel net il-Kummissjoni għandha tagħmel dak kollu li tista' fis-saħħa tagħha sabiex bekk dan l-iżbruffar tal-vulkan ma jwassalx għal linji tal-ajru li jfallu u dan jinsab kollu fil-kuntest ta' dibattitu li kellna l-bira fuq is-sitwazzjoni ta' settur tal-avjazzjoni u l-fatt li il-Kunsill m'għandux ħeġġa li jiffinanzja miżuri ġodda ta' sigurtà it-testijiet anki per eżempju liquidi jew body scanners dawn mhux ħajwaslu għal aktar sigurtà, però ser jibladu bi jaffettwaw is-sitwazzjoni finanzjarja tal-linji tal-ajru u fl-aħħar net jiena naħseb li kienet tkun raġonevoli li nissospendu it-titjiriet meta wieħed iqis il-problemi ta' sigurtà, però da m'għandux ikun it-tmiem irridu wkoll nappoġġaw lil dawk li spiċċaw eh, fl ajruporti ma jistgħu jagħmlu xejn. Il-Kumitat tat Trasport ukoll iddiskutew ukoll id-drittijiet tal-passiġġieri ta' sikwit, però issa aħna qegħdin nifmu u nirrealizzaw li is-settur tal-avjazzjoni huwa tant kruċjali għall ekonomija Ewropea u din kienet partikolarment importanti għal dawk li ma setawx imorru għal funeral ta' Krakow eh, fil-Polonja. Dan tfitmi mill-ġimgħa. Grazzi tassew issa l-aħħar kellim f'dan ir-round huwa Sur Lightfried għal minuta u nofs. Grazzi tassew Sur President. Eżis kollegi, kummissarju, President tal-Kunsill, Jiena naħseb li ir-reazzjoni kienet waħda sodisfaċenti, speċjalment meta nqisu ċ-ċirkustanzi, sigurtà kienet minn ta' qudiem u aħna nistgħu niddiskutu jekk l-isħaba setax tiġi investigata b'aktar heffa, forsi din kienet possibbli, però din kienet regola ġenerali u dak li għamilna kien kollu f'waqtu, aħna sa rridu niddiskutu dak li ser jiġri dawk il-persiġri li għadhom eh, fix xifer tal ewropa Tlieta minnhom tliet passiġġieri ċempluli għaluli li kellhom jiġu lura minn Thailand fit-29 ta' April u rridu jkunu jafu ser jidri għax ma rridux ikunu fl-airport għal ġimgħa oħra anki passiġġieri oħra fin-New York għalulhom li huma mandom xieħallom il-lukanda għal ġimgħa għaliex x'aktarx eh, jistgħu jiġu għalihom f'kulħin eh, kopja ritirata fin-tramuntana tal-Irlanda kellhom jibqgħu hemmhekk ukoll. Dawn affarijiet li aħna rridu naħsbu dwarhom fil-Parlament Ewropew rridu nofrulhom xi tip ta' soluzzjoni, rridu nagħmlu proposti sabiex nappoġġawhom. Ma nistawx inħallu ċittadini taħna waħedhom daw is-sitwazzjoni, tridu ngħinuhom. Mela, grazzi ħafna ħbib tagħna Dan l-istadju nistaw najdu li għanna edin f'punt estrem, il-punt li għed niddibattu, kwestjoni ta' urġenza, hemm ukoll eh, ħafna nies huma frustrati b'dis-sitwazzjoni preżenti u għandhom ħafna ansjeta bl-inklużjoni ta' ċittadini tagħna u forsi għalhekk jiena għandi iktar nies li jixtiequ jitkellmu taħt il keġdi naħseb qatt ma kelli daqshekk nies Għaw madwar 13-15 persuna li tixtieq titkellem taħt il-proċedura tal-HDI. Bla dubju ma jistax ikollna 20 stat membru f'dal istadju, pero ser nippruvaw indaħlu lil kulħadd. Almenu sakemm il-President jerġa' lura għax talabni biex nieħu postu fl-aħħar minuta. Mela, tippruvawx <laughs> eh, tħallu nix niprofa narakom għax inkella mux laħu. L-ewwel persuna u s-sur Silvestrus mill-IPP. U kif tafu għandkom minuta. Mela nixtieq nirringrazzja lil kollega tal-Presidenza Spagnola tal-interventi u l-azzjonijiet li għamlu. Jiena nħoss però li mhux qed nix niddiskutu x'inhi l-prijorità f'din l-emerġenza għaliex dik kienet li garantix s sigurta u fil-fatt din tajnija għaliex il-bilanċ ta' dan il ta' din l-isfortuna u li l-ebda b'ajruplan ma spiċċa eh, f'inċident. Ġifri, aħna l-ħakna l-għan tana, ġifri, għonek nistaw nullu l-soddisfazzjon tana. Il-problema hija Wahda Waħda hija ta' ħeffa kemm sajna naġixxu minn qabel, sajna nintervjenu qabel u niftħu anki il zona tal-ajru fejn kienet iktar sigura, l-izbilanċ, il-kriżi finanzjarja fuq il-kumpaniji tal-ajru, forsi ma sajnix eh, naħdmu aktar mal-ajr. It-tieni mistoqsija eh, miljuni ta' nies li ridu jibqaw fil-lukandi aw fuq l-art il-presidenti waqaf il-kellim għax il-minuta. Naddu għal-kellim l-miss, il-sur Tarabella. Grazzi ta' sew President, ħafna nies li jafu dwar it-trasport kelmu f'dan id-dibattitu ħafna nies għamlu referenza għal falliment jew inkella s-sitwazzjoni ta' dan, ta dan il-vulkan li sbroffa. Jien nixtieq inkun uh, wieħed li niddeteventi l-drittijiet tal-passiġġieri li jinsabu f'pajjiż jew ieħor mhux jistgħux ma jistgħux jaslu lura lid-dar tagħhom. Hemm uħud li ma jistgħux jaffordjaw iħallsu aktar fejn qegħdin pero edin imwaħlin emmek. Il-ismewit vojta u kullħat frustrat u għalek ma nistawx naħsbu dwar tibdil fid-direttiva ta' trasport. Jiena naħseb li id-direttiva fuq uh, il-trasport it-tiġi madan kollu xorta waħda reveduta għanda tinkludi l-iffirmar ta' garanzi li kopru l-passiġġieri li jispiċċaw imwaħla f'xi pajjiż u mhux f'darhom. Ma jistgħux ilqu darhom. Is-survelanza. ma jidirx li jgħat fissala, mela għaddu l-kelma li s-sur maseb. Li jiva, s-survelenza jgħataw. Għanni l-kelma minn ma man oċ eh, nitlef il-ħin. Sur Ċer, grazzi tassew, il-situazzjoni prezenti tassikura kif kemm aħna m'għandniex saħħa qudiem il forza tan natura li tajb nkunu mħejja f'dawn is-sitwazzjonijiet għalhekk wieħed irid ikun imħejji b'mod aħjar għal rispons aktar mħaffef dawn l-emerġenzi, wieħed diffiċli jipprepara ruħu għal affarijiet li ilhom ma jisaħħu 150 sena, però l-istruttura tal-ferrovija Ewropea miex bizzejiet għalhekk hawnhekk għandna inwiġbu il-mistoqsija kif nistgħu intejbu din is-sitwazzjoni. Mistoqsijiet oħra li rridu nsibu għalihom tweġibit għalihom u li ma jnuna tal-istat sertinat għal dawk il-kumpanija li qegħdin f'periklu. Ovvjament ħafna flus irid jinħareġ u jingħataw lil dawn il-kumpaniji biex jtejbu l-ekonomija finanzjarja anki kif noħolqu forsi strateġija li ser tħejjina fuq il-medda twila ta' żmien għal tweġiba. Issa is-sur Maseb. Grazzi ta' sur President. Il-Kummissarju semma kemm u importanti li jkollna dawn il-proċeduri. Mela, eja nasla l-konklużjoni taħna tlifna ħafna opportunitajiet, kien hemm ħafna trattati li għaddew qabel ma wieħed introduċa kompetenza fuq l-ispazju tal-ajru. Jekk aħna ma konniex kapaċi nieħdu azzjoni f'waqta f'dawn l-sitwazzjonijiet almenu aħna rridu nieħdu azzjoni fuq l-art billi nħarsu il-dritti tal-passiġġieri. U anki nitalbu għal soluzzjonijiet meta jkun hemm kwistjoni ta' strikes fuq eh, trasport tal-art. Aħna irridu servizz massimu f'kull qasam. Grazzi ta' Sir Sur Sikjevski. Sinjuri, aħna qegħdin naffiċċjaw sitwazzjoni diffiċli fil-settur tal-avjazzjoni u għalhekk aħna nattamaw li din ma tiżviluppax fi griżi fil-settur tal-avjazzjoni. Aħna għandna niġbdu konklużjonijiet, konklużjonijiet adegwati minn din il-kriżi Issa, rigward il-sigurtà ta' settur tal-avjazzjoni u l-kwistjoni tal-mobilità, din hija fuq kollox il-priorità tagħna. U aħna neħtieġu li naraw li l-iżvilupp tal-forum kollha tat-trasport tkun waħda sostenibbli. Aħna rridu nħarsu li trasport ta' dawk il-passiġġieri u anki ta' markanzija rigward jew fl-isfond ta' żvilupp ekonomiku, speċjalment waqt kriżi, irridu wkoll li nikkoordinaw u appoġġ reċiproku għal linji tal-ajru setturi oħra ta' trasport. Il-kellim li jmiss. Is-sur Boris. Kummissarju, Id-diżastru ta' dan il-vulkan urina li aħna fl-Unjoni Ewropea neqsim il-proċeduri għal kontingenza bħal diżastru ta' dan il-vulkan. L-ewwel net l-Unjoni Ewropea għandha tikkoordina is-sigurtà ta' daw il-ta' miżuri u anke tikkoordina deċiżjonijiet ta' traffiku tal-ajru dan għandu jaqa taħt responsabilità tal-istat, dan għandu xieqabis taħt responsabilità tal-istati membri. Hemm ukoll kwistjoni tal-ekonomika, kwistjoni ekonomika. Il-garanziji u l-assigurazzjoni għandhom ikunu hemm f'postom, speċjalment meta nqisu l-passiġġieri li spiċċaw il-bot minn artu. Fl-aħarnet jider li għal passiġġieri li spiċċaw barra l-Unjoni Ewropea Il-EEAS għandu jkolla proċeduri f'postom sabiex tejn l-Ewropej li jkunu qegħdin barra l-Unjoni Ewropea. Nittamaw li dawn il-proċeduri jitpoġġew f'postom. Grazzi tassew, il-kellim li miss is-sur Starskinis. Grazzi tassew, sur President. Mela, aħna Ndorrin nivjaġġaw fir reġjuni tagħna anke biex imur minn Brussell għal postijiet oħra, però aħna da ma kienx possibbli kena nihdu l-ferroviji, l-bastimenti u l-karozzi tal-lini, ħafna minna ma stawx jiġu hawnhekk, però dak li naraw dawn iż-żminijiet u li aħna ma niddependux mill-avjazzjoni hemm mezzi alternattivi, forsi infrastrutturi li forsi eh, antiki f'dak li għandu xasama l-linji tal-ferrovija. Għalek forsi nistaw nimmaġinaw Unjoni Ewropea b'netwerk imtemmija ta' trejnijiet li eh, veloċità għolja li mumiex li t-tirit li għaw taħt il-100 kilometri eh, jistaw ibidlu u jmorru għal ferrovija hemm ukoll impet klimatiku għal ferrovija ġdin taqla ħafna tagħmeġ ħafna u u ukoll. Issa Is-Sinjur Alvarez. Grazzi tassew, Signora President, Sur President, jina naħseb li it-tweġibiet li ħana li nistaw natu jistaw jittafu biss is-sitwazzjoni preżenti, però mhux ħaj prevjenu li din is-sitwazzjoni terġa' seħ. Fit-trasport m'hemm soluzzjoni tkun med asira ta' żwien, dit tista' titqis bħal opportunità mo partikolari minħabba l-fatt li aħna qegħdin fi pożizzjoni li nfasslu white paper, din għandha tkun opportunità li ddaħħal miżuri neċessari biex tnaqqas il-dipendenza eċċessiva li aħna għandna fuq il-sistema ta' trasport tal-ajru. Aħna irridu nistabilixxu bilanċ billi nsaħħu il-mezzi antiki alternattivi ta' trasport bħal ferroviji jew inkella trasport marittimu. Jiena naħseb li s-sur Kalas u s-sur Grosh bħala rapporter tar-rapport nota tajba ta' talba li saret u ġiet espressa minnaħa tal-kollegi fuq l-ħtieġa li insaħħu il-ferroviji u anki netwerk transeuropew Ewropej. Issa is-Sur Benson. Grazzi tassew Sur President, nasab rridu nħarsu kemm xejn iktar il qoddim għaliex għal-kem qed ngħixu din is-sitwazzjoni saħ nerġgħu ngħixu għal qudiem l specialisti qed jgħidu li di mhix kwistjoni jekux hux ħajkun hemm żbruffar oħra, però l-problema hija meta. Għalhekk importanti li nibdew nkunu aktar imbastru ftit daqsxejn eh, sabiex naraw kif nistgħu nafrontaw din il-problema l qudiem Dak li neċessiju issa u li nifukaw l-attenzjoni tagħna u naraw li kollna koordinazzjoni aħjar bejn il-kapitali Ewropej u li namlu xi ħaġa sabiex l-interoperabilità tkun waħda effiċjenti hija neċessarja. Grazzi tas-Sur Benson. Is-Sur Faġon jekk jogħġbok. jider ċar li il-sigurtà tal-passiġġieri għandha tingħata l-akbar priorità. U aħna rajna li il-linji tal-ajru u l-ajruplani fuq l-art u l-passiġġieri qegħdin jistennew. Anki l-ħaddiema fl-industrija jibżu jibżaw li tilfu xogħolhom, id-dannu ekonomiku kbir Bla dubju, ħafna nies jistgħu jaħsbu li jekk il-bdiewa qed jirċievu kumpens anki huma għandhom jirċievu l-kumpens tagħhom. Però għadu ma sarx ħafna xogħol dan ir-rigward, dan għandu jitqis għandha titqis bħala lezzjoni. l ewropa għandha bżonn koordinazzjoni aħjar ta' mezzi differenti ta' trasport, għandna bżonn mezzi oħra ta' trasport li għandhom jingħataw priorità dawk speċjalment li ma jħamġux da' kemm tħammeċ l-avjazzjoni. Grazzi tas-sew il-kellima li jmiss is-Sinjor Mekis. Grazzi tas-sew, Sur President, jina nuri il-simpatija ma daw kolla li ġewa fetwat minn din il-krizi. Dak li smajna għawnek li għanna krizi għawnek, krizi ta' trasport, krizi ekonomika. Il-soċjetà Ewropea hija waħda vulnerabbli għal tali kriżijiet, għandna bżonn safety net. Għandna bżonn soċjetà aktar favur l-ambjent u għandna bżonn trasport aktar favur l-ambjent. Jidher li aħna maħniex preparati biżżejjed, ħafna membri mill-grupp tagħna u oħrajn għamlu sostnew il-punt li di mhix biss kwistjoni ta' neċessità kbira li ninvestu fit-trasport, fit-trasport aktar favur l-ambjent, però anki iktar li len jekk aħna nistgħu nagħmlu ikollna influenza fuq suġġetti oħrajn bħal pereżempju trasport bil-bastiment, din hija tajba l-ambjent u anke l-ekonomija u għal-xogħol u neħtiġu aktar aktar minn qatt qabel. Grazzi, Signora Merkis. Issa ser nagħti l-kelma l-delegati ieħor. Grazzi tas Sur President jider ovju li il-passiġġieri inqabdu situazzjoni ferm diffiċli aħna rridu li l-passiġġieri ġi trasportati b'mod sigur, però rridu natuhom ukoll b'xi tip ta' trasport. Aħna rridu tip ta' trasport li jeżistu ma nistgħux noqogħdu biss bit-titjiriet. Kulħadd kienet jitkellem dwar ferroviji veloċità għolja u dawn kunu utli. Però x'inhu l-użu jekk ikollna ferrovija tal-veloċità veloċità u jekk ma tistax taqsam minn pajis għal ieħor. Ġifri rridu nimxu pass pass, irid ikollna interoperabilità tas settur tal-ferroviji l-istess kif neħtieġu bħal Single European Sky. Aħna ħafna minna tkellmu dwar koordinazzjoni bil-istati membri u permetti li nitkellem u nappella lilkom il-kod ħafna stati membri u ma dawk li jimblokkaw li jisaxħu dawn l-affarijiet li ġifri saħħu il-partiti tagħkom biex jifetħu il trasport jifetħu trasport fost l-Unjoni Ewropea. Kintom tikkonvinċu l-partiti tagħkom b'dak il-mod aħna kun nistgħu naraw titjib fil-futur. Issa, Sinjura Katzer. Grazzi tassel, Sinjur President, matul dawn l-axħar jim tqal ħafna affarijiet fuq il-telf li sar mill-kumpaniji tal-ajru Din hija realtà u fil-fatt hija ħaġa ovvja li aħna rridu noħolqu mekkaniżmu biex ngħinu dawk il-pajjiżi. Barra minnek dan seħ minn mindu li din il-kriżi, il-fatt li din il-kriżi tista' żdum aktar qed nistennew. Ma dan kollu l-ewwel qabel kollox is-sigurtà tal-passiġġieri u l-protezzjoni tal-konsumaturi huma l-aktar importanti. Il-passiġġieri il-mentaw li ġew trattati b'mod differenti, speċjalment ehm, jiddependi li ma pajisin sabu u mill-lemma kumpanija kienet itigru għalhekk irid ikollna aktar uniformità u nevitaw sitwazzjonijiet pal passiġġieri li jkunu baqgħu fl-ajruporti u ma jafux aqas biss meta ħadd jinfetħu daw l-ajruporti. Grazzi tassew, is-Sur Bonjon. din il-krizi aħna qed naffaċċjaw dan l-aħħar u li il-falliment ta' Strategija ta' Lisbona ma laħiċ l-anijiet sissa kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan il-falliment qed waqaf il-kompetizzjoni u għalhekk qed naraw li kriżi fl-Unjoni Ewropea mi qed turina li l-Unjoni Ewropea ma kienx kapaċi eh, kollha approċċ tajb biex taffaċċa din il-kriżi. Dan ifisser li għanna nies li qegħdin mwaħla fl-ajruporti mustaw jagħmlu xejn. Anki nuqqas ta' perspettiva għal ġejjini meta aħna nkunu din nasbu dwar daw it testi ta' titjiriet u anki linji tal-ajru, ġifri l-Unjoni Ewropea timxi it waħda. Għanna bżon aktar servizz pubbliku f'dan is-settur, speċjalment it-trasport tal-ajru. Grazzi, Sur Penjo, issa Signora Ferreira. Grazzi tassew, sur President. Bla dubju din il-krizi ma konniex qed nistennewa u l-prinċipju ta' prekawzjoni għalhekk kellu jkun il priorita Hemm lezzjonijiet li qed irid em minn din is-sitwazzjoni. F'dawn l-aħħar ħames tiem ma stajniex nisimgħu vuċi qawwija Ewropea b'awtorità. Speċjalment anke meta ġejna biex naraw id-difiża għadri tal-passiġġieri u anki biex infittxu mezzi alternattivi oħra għalihom biex inwaslu għom id-dar. Il-konklużjoni li kif għandna noħorġu mill krizi rigward ċittadini ordinari dawn ma jistawx jitpoġġew fin-nofs, ġifri bejn dawk li jiddefendu il-prinċipju ta' prekawzjoni u dawk li qed jiddefendu l-profitti tagħhom. Għalhekk aħna irrid ikollna stampa aktar ċara ta' kif nistaw noħorġu din is-sitwazzjoni u anki konna Single European Sky u il-kellim qatalu il- il-mikrofonu u sanatu l-kelma l sur Good. Sur President, il-prinċipju ta' prekawzjoni dar prinċipju ta' ir-responsabilità. il-prinċipju ta' prekawzjoni hija stedina għal biex wieħed jevadi mir-responsabilità tiegħu ħadd mhu lest li jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Ir-riskju ta' epidemija ta' influenza, kulħadd irid jiġi eh, moti l-injezzjoni neċessarja. Issa rigward il-eluq tal-ispazju tal-arju għalkemm l-esperjenza tagħna urietna li kull min din hija sħaba tal-irmit. U din fil-fatt imma hija perikoluża responsabilità qed dejjem tgħaddi minn post tal-liħor minn xaħat tal-liħor u mu donnu lest jagħmel xi ħaġa biex iċċaqla subaj f'dan il-moment partikolari biex naqsu dipendenza tagħna tal fuq il-trasport tal-ajru u x'aktarx issa aħna ser naraw l azja u l-Afrika affettwati minn dan l-istess prinċipju, grazzi. W imieniu Rady pana sekretarza stanu Diego López Garrido. Bardzo proszę. Gracias, eh, señor presidente. Bueno, yo creo que eh, claramente ha habido. Grazie, President. Jidher ċar li eh, tlaħaq ftehim li għandna nagħtu importanza kbira lil din is-sitwazzjoni. Jiġu nibgħatu messaġġ ċar lil kulħadd. Din importanti ħafna l-Ewropa, rridu nirrikonoxxu r rwol importanti tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament miljuni ta' ċittadini Ewropej ġew affettwati minn din is-sitwazzjoni kif ukoll eh, nies barra mill-Unjoni Ewropea li ġew affettwati kien hemm impatt kbir fuq is-setturi kollha tal-ekonomija Ewropea. Il-poteri tal-Istati membri li huma responsabbli għal deċiżjonijiet dwar jekk jalqux jew jiftux il- l-spazji tal-ajru tagħhom waslet tal konsegwenzi. U din talbet għal azzjoni Ewropea. U xina ferri aħna ħadna azzjoni immedjata. Il-ġimgħa aħna rajna li situazzjoni kienet eh, qed issir waħda serja aktar diffiċli li kienet tibqa' dejja s-sitwazzjoni u għal daqstant b'dak maħna l-Presidenza flimkien mal-Kummissjoni l kontrol u l-esperti ħadet azzjoni kif għal sur Kallas, kien hemm apparenza pubblika mis-Sur Kallas u minni, spjegajna s-sitwazzjoni u x'kien se jiġri kien hemm il-laqgħa tal juru Control il-bira u il-pożizzjoni li tieħedet waqt il-laqgħa straordinarja tal-Kunsill tal-Ministri miġbura mill-Presidenza Spanjola l-bira. Għal daqstant aħna iva ħadna azzjoni u din azzjoni waslet għal deċiżjoni għal pjantazzjoni għal fazi Ewropea U aħna bdejna nimplementaw deċiżjoni tal-bira li jittieħdet mill qastra ordinarja tal kussil tal-Ministri tat-Trasport tal-Ministri. Tal-Ministri tat-Trasport, skużawni. Kien hemm ċertu żoni li mhux ser jippermettulhom li jsiru t-tiriet waqt li foħrajn iva permezz ta' koordinazzjoni tajba Umbat ikunem ftuħ tal-ispazji ta' rajru bil-mod kont il-kondizjonijiet eh, naturali u ambientali. Deċizjoni tal-bira, diġa dalet fisseħ illum u dawn il-prinċipi ser jibqaw applikaw u aħna ser noqogħdu attenti għas-sigurtà ta' kulħadd. Dak li nistgħu naraw immedjatament u li l-approċċ Ewropew waslet għal deċiżjoni iktar bilanċata f'dan il-każ dan wassal li għatta fatturi li rridu jittieħdu in konsiderazzjoni ġew rikonċiljati. ngħid ukoll li il-modell tal-assessjar ta' riskju se jkun ħafna iktar preċiż u dettaljat. ngħid ukoll li il-Eurocontrol jieħu in konsiderazzjoni il-deliberazzjonijiet tal-Kumitat tal-Vulkan ġewwa Londra u se nisma' kol x'qed jajduna l-awtoritajiet nazzjonali u wkoll um, l-industrija tal-ajru kif ukoll eh, l-Aġenzija ta' sigurtà eh, tal-Avjazzjoni ġewwa Kolom. Tistgħu taraw li dan kollu qed jiġri b'bażi tal-data eh, xjentifika mill-Euro Control. Deċiżjoni tagħna lura daħlet fis-seħħ. il-prinċipju ewlieni huwa ta' sigurtà. iktar ħaġa importanti hija s-sigurtà. Bad fil rigward tal-impatt ekonomiku l-Kummissjoni ħarġet bi proposti li intom aċċettajtu permezz tal-grupp ta' ħidma dan task force li ftit ġimgħat joħraġ eh, rapport bl ramifikazzjonijiet ekonomiċi għal daqstant, għal darba ħra nerġa' temmi, intenni, li il-gvernijiet rridu jgħinu fir ripatriazzjoni tal-passiġġieri għandna bżonn ta' sforz kbir biex nassiguraw li dan iseħ. Għaliex dan huwa wieħed mid-drittijiet bażiċi li inti tmur lura f'darek. Daqstant, id-dritt tal-libertà ta' moviment għandu jibqa' jiġi prattikat. Permezz ta' dibattitu u l-Parlamentu għal aħjar fora għal dan, jridun għadu attenti għad drittijiet tal-passiġġieri anka f'każijiet eċċezzjonali għandna bżonn ta' pjan ta' emerġenza u dan ukoll jitlob li jkun hemm iktar trasparenza li tuħsib l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jiġi konna networks effettivi fl-Ewropa u dan huwa bżonn strateġiku. Il-passatu rina li l-istruttura tal-istat modern kien ibbażat fuq komunikazzjoni tajba u trasportazzjoni tajba permezz tal-ajru, eh, permezz tal-art u tal-bahar. L-Ewropa fil-21 seklu għal daqstant ma tistax tkun waħda kompleta mingħajr din l-infrastruttura ta' komunikazzjoni tajba. Qed nitkellmu dwar ferroviji, aħna lkoll naqblu li din hi ta' importanza politika kbira, iżda hija importanti wkoll fil-prattika li aħna niżviluppaw l-infrastrutturi ta' trasport u nagħmlhom ħaġa waħda mal-istrateġija tagħna tal- eh, tal-Ewropa tal-21 seklu. Kif qalu bosta kollegi, dan huwa parti mill-approċċ tagħna li għandu jidħol fis seħ u din hija direzzjoni li qiegħda tieħu l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna jgħid il-President. Point of order. Jiena nixtieq nitlob li dan id-dibattitu jiġi estis għaliex dan l-iskambju ta' opinjonijiet huwa uh, qed inkunu wis edukati hawnhekk waqt li nies qed jiġu trattati vera ħażin mill-awtoritajiet u fl-ajruporti. Aħna rridu ntolbu lill kunsill u l-Kummissjoni biex jisforzaw lil dawn in-nies l-ajruporti biex jagħtu iktar informazzjoni. pereżempju ġewwa Brussell fil istazzjon tal-ferrovija il- l-uffiċċju tal-informazzjoni setta minnhom huma magħluqin. Allura il-Kummissjoni u l-Kunsill iridu jieħdu azzjoni għaliex hemm nies li qegħdin jorqdu barra ġewwa l-istazzjonijiet tal-ferrovija. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Il-kwistjoni ġiet imqajma posta drabi u hija ħasra li inti ma smajtx dak il-parti tad dibattitu ħafna kelli oħrajn diġà semmew dan il-punt li għandek kemm semmejt inti. This, uh, well, okay, uh, colleague, sorry, sorry, uh, all these points. Skużani jgħid il-President, dawn il-punti kollha ġew imsemmija waqt il-laqa tagħna. Skużani jerġa' jgħid il-President. Issa għandna l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea li ser jagħti risposta u mbagħad ser jkollna punt importanti ħafna ieħor u il-President Barroso ser jiġi fil-Parlament tagħna biex niddiskutu punt importanti ħafna. Grazzi, President, grazzi tal-kummenti kollha tiegħek. Jena għandi erba' punti addizzjonali. L-ewwel net, dan l-avveniment qed jagħtina ħafna fuq naħzmu għal pjanijiet strateġiċi tagħna u ovvjament Waħda mill-iktar kwistjonijiet kruċjali u interessanti hija l-intermodabilità u wkoll il-flessibilità bejn mezzi ta' trasport differenti, ferrovija, eċetera, li jaħdmu bħala tip ta' alternattiva għal din is-sitwazzjoni. Dat ser diskutu ġikas tal-fravi u kol permezz tal-white paper fuq il-futur ta' sport tagħna. Din hija situazzjoni bla dubju serja ħafna. Il-biraħ iddiskutejna l-istess ħaġa mal-Kunsill tal-Ministri. Jien għal daqstant inwedkom li iva din hija xi ħaġa serja u li aħna qegħdin naħdmu fuqha biex nillimitaw eh, problemi żejda u eh, inneċessarji Dwar l-impatt ekonomiku, ovvjament aħna ser nieħdu in konsiderazzjoni l-aspetti kollha u ser nipproponu xi punti Pero ovvjament irridu noqogħdu attenti ħafna bħalma tafu li l-flus ma jiġux minn imkien u irridu nkunu ġusti irridu noqogħdu attenti fir rigward tal-atturi l-oħra fil-ekonomija tagħna. Daqstant irridu nkunu bilanċati sew f'dan l-approċċ li ser nieħdu. Umbat ikolli najt illi hemm id-drittijiet tal-passiġġieri u ir-regoli huma ċari ħafna. Naħseb li m'għandniex għalfejn għodu nerġgħu nitkellmu dwar ir-regoli li regoli li ġew adottati mill-Parlament Ewropew fost l-istituzzjonijiet oħrajn u hemmhekk dawn diġa qegħdin jiġu implementati u qegħdin fidejn l-istati membri għal daqstant għandna pjan ċar ta' kif aħna ser nimxu l qoddim bl-infurzat ta' dawn ir-regoli li diġa għandna. U ċar x'għandna nagħmlu fir-rigward tal-passiġġieri Hemm punt ieħor, din mhijiex kwistjoni kbira ħafna, però ħafna kollegi f'koll l-istampa qalet li eh, aħna għadġi xejna tart wis u ma konniex preparati. Jina kont għet naħdem f'dan iż-żmien kollu, jien kont f'kuntat mal-ministri u hawnhekk f'din il-kamra intom kelkom l-istess dilemma li kienu qed jiffaċċjaw l-esperti wkoll u l-awtoritajiet L-istess dilemma li kellu kulħadd, is-sigurtà kontrarju għal flessibilità. Kien ċar x'kien qed jiġri bis-sitwazzjoni tal-vulkan, l-impatt li kellu il-vulkan fuq uh, it-titjiriet allura regoli ġew infassla skont ir-riski li ġew uh, meqjusa id-deċiżjoni kienet li it-titjiriet għandhom jiġu kantellati. Għal daqstant, issa wasalna għal approċċi ftit differenti. Il-ħadd, per eżempju, ħafna test flight saru u waslet l-informazzjoni għand Eurocontrol fejn għandna diskutejna dawn il-kwistjonijiet. It-test flights u rew għandhom ikunu ir-regoli iktar tard aħna issa ser nibqaw mixjin bil-proġett ta' sema unika jew proġett Ewropew għaliex din hija t-triq għal futur u għal koordinazzjoni aħjar. Allura din hija s-sitwazzjoni, din hija l-istampa li xtaqt niprezentalkom. Dwar informazzjoni jiena stess tajt press releases il-ħamis u l-ġimgħa dwar id-drittijiet tal-passiġġieri. Dik kienet l-ewwel ħaġa li għamilna. Aħna għedna li drittijiet tal-passiġġieri għandhom jiġu trattati b'mod serju ħafna. Allura din l-informazzjoni ħarġet minn naħat tal-Kummissjoni iva. Il-ħadd kien hemm coverage ikbar imbagħad fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. Is-sitwazzjoni għadha ma spiċċaċ. Għadna ma konkludejnijiex. Għatfalla tlieta sa' erba tijem oħra sa' kemm is-sitwazzjoni terġa' tiġi għad normal. U il- kumpaniji tal-ajru jkunu jistaw jitrasportaw lil passiġġieri tagħhom fid-destinazzjoni li xtaqu jmorru. Allura, Iva, għadha situazzjoni diffiċli u ovvjament il-konsegwenzi irridu nittrattawhom. Nirringrazzjawkom ta'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 punt kienet l-iktar punt importanti fuq l-agenda tagħna. Min... Grazzi għal dan id-dibattitu għall-inqas kellna l-iktar dibattitu importanti waqt din is-sessjoni plenarja ta' Strasburgu. Għaliex dak li jixtuquna nagħmlu n-nies bħalissa ċittadini. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea tal-li batet